Arment l-artikli 7 u 8 ta' drittijiet fundamentali għandhom jiġu rispettati. U dan huwa punt li se jiġi ċarat fit-tmiem. Għandna speċi ta' e, soluzzjoni ta' kompromess maqsuma fuq ir rollout u l-atti ta' implementazzjoni. Il-Kunsill rrid E, atti ta' implementazzjoni għall-artiklu 6 paragrafu 4 il-Parlament prefera atti ta' implementazzjoni u kena natu sessjoni speċifika għal dan. U l-Parlament u l-Kummissjoni nixilhom isibu kompromess. kif ukoll il-soluzzjoni tekniċi u proċeduri ta' testjar għal dawk il-partijiet tal leġislazzjoni li għandhom xaqsmu l-proċessar ta' data personali u għal proċeduri ta' testjar tekniċi. Iġbiri memx skambju ta' data bejn l-equal system u il-fornitura tal-servizzi għawek. Għanna għatta implementazzjoni għawek u nishtiq nir-ingrazzja l-Shadows kolla. U dawk li ħajkunu fit trialogu b'mod partikolari s-segretarjat. Dawk kienu verament ta' għajnuna, grazzi ħafna lil kulħadd. Mela tajjeb wis. Il-punt li mis li għanna huwa il-file Europa kienem Europol eh, kienem eh, laqa u għalek jiena ġejt fil-ċinem ċiħalku fit-8 ta' Deċembru il-rapporter ma setax tkunaw, mis ma setax tkunaw l-lum allura jiena irrit niforma l-komitat. Waqt l ħarti argu ġew diskussi dawn is-suġġetti proċedura għal ħatra ta' direttur eżekuttiv u dispożizzjonijiet fuq l-iskrutinju parlamentari żewġ suġġetti huma fil-qalba tal-kwissjoni ta' kif il-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jistudjaw il-ħidma ta' din l-aġenzija importanti hija kwistjoni ta' kontabilità demokratika u għalhekk importanti ħafna għal din il-Kamra. Fuq iż-żewġ suġġetti kien hemm ħafna diskussjonijiet bejn it-tliet istituzzjonijiet minajr ma kienem kompromess ċar sissa. Iżda għal-rapporter u shadow rapporter u ċar li il-regolament il-ġdid tal-Europol għandu jkollu dispożizzjonijiet saħħitom u ċari dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew fl-istudju tal-skrutinar tal-ħidma tal-Europol. it trialogu li mis ħajsir fi frar, fil-kmini fi frar, u ħaj fuq ċertu aspetti tal-dispozizjoni ta' ħarsin ta' data tal-regolament tal-Europol. Mela dik kienet l-informazzjoni fuq situazzjoni attuali u issa ngħaddu għall-votazzjoni. Uh, sorry. We, need the voting card of uh, the colleagues I hope uh, you all have. I have to put my also. Il-President. Il-situazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa għal approċċ olistiku fuq l-immigrazzjoni għanna l-votazzjoni bħalma tafu dan kompliman mistoqsija bil-fom li votajna fija fil-5 ta' novembru fil-Kumitat Libe u d-dibattitu mal-Kummissjoni u l-Kunsil li seħ nar il-25 ta' novembru fil-plenarja. Ringrazzja l-gruppi għal-ħidma eccellenti fuq dan il-test u l-sforz komuni li kienem biex nistiprofaw nsibu qbil. Għanna vot wieħed biss Jekk joġobkom niftaħ il-votazzjoni nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Okay, I close the vote. So, 37 in favor, 4 against, 6. Mela, għanna 37 favur, 6 astensjonijiet u 4 voti kontra. Grazzi għal kull min vota. Grazzi kollegi. On the agenda is the EU... Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-punt fuq l-Europol għal fuq il-Sepol, skużawni, fuq l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal taħriġ għall-infurzar tal-liġi. Grazzi l-rapporter u nirringrazzjakom ta' kooperazzjoni. Nadissa il-mikrofonu l-kollega. Dear colleagues, we start with uh, point seven, which is the... E Nibdow bil-punt numru seba' l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea taħriġ tal-Infurzar tal-Liġi, SEPOL. Il-rapporter hija Kinga Gall u ħan ikkonsidraw l-abbozz ta' rapport illum u anki id-deċiżjoni għall-iskadenza għat-tressiq tal-emendi li huwa maħsub li ser ikun l-5 sa 8 ta' jannar biex bekk il-konsiderazzjoni tal-emendi seħ nar il-5 ta' frar. Naddi l-mikrofonu l-rapporter Kinga Galli, jek joġbok. Grazzi, President. Ġala darba diskutejna dan il-punt bosta drabi f'dan il-komitat l-Aġenzija Sepol hija responsabbli għat taħriġ tal-infurzar tal-liġi, mhix taħriġ tas-soltu tradizzjonali, imma huwa implementat minn netwerk ta' kolleġi ta' taħriġ tal-forzi tal-pulizija u hija disponibbli fuq it-territorju Ewropew kollu. Hemm ħtieġa dan it-taħriġ għaliex ħafna uffiċjali tal-infurzar tal-liġi irid ikunu familjari mal-liġi internazzjonali u mal-infurzar tal-liġi u l-istrumenti li hemm irridu jibdew jużawhom. U t-taħriġ għalhekk għandu rwol importanti biex jagħmel tajjeb għan nuqqasijiet li hemm fil-politika u l-prattika. F'dan il-kuntest, il-valur miżjud speċifiku li jista' jwassal sipol jrid ikun imwassal grazzi sim ġust u ekwu bejn l-entitajiet differenti u anki livell iktar strutturat ta' taħriġ fuq il-livell Ewropew li watant meħtieġ. Regolament kurrenti jimmodernizza l-bażi legali kurrenti ta' sipol dan kien meħtieġ iġibu konformi mal-bidliet introdotti mit-Trattat ta' Lisbona li tat il-sepol l-implementazzjoni tal-prinċipji tal-iskema tal-infurzar tal-liġi. Il-Parlament bosta drabi talab li dawn l-emendi, dawn l-modernizzar jiddaħlu. U għalek nilqaw minn qalbna il-qafas leġizlattiv propost li permetti li l-sepol jimplementaw din l-iskema ta' infurzar tal-liġi u anki jużaw aktar fuq livell USA fil-Komunità Ewropea. Importanti nifdu nota tal-fatt li l-arkitettura ewlenija ta' Sipol mhix ser tinbidel. Il-Parlament Ewropew ħa pożizzjoni soda ħafna biex Sipol jinżamm bħala Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u tajna appoġġ b'saħħtu ħafna biex Sipol tkun tista' twettaq xogħla għal kontribut li tagħti fil-kostruzzjoni tal-kultura ta' forzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant huwa importanti ħafna illi sipo li foka fuq valur miżjud Ewropew li rizorsi limitati li għandhom għandhom jiġu fokati fuq oqsma tematiċi b'dimensjoni Ewropea u transkonfinali ċari, importanti li nsaħħu il ruol ta' koordinazzjoni u ta' poċ ta' sipol u koll. U għalek blemendi l introduċejt u rrotħajr l-segretarjat li verament tani daqqatit f'din il-ħidma qed nisħu propju fuq dawn il-prinċipji. Għal daqstant biex niżguraw li jkun effettiv l-impatt tiegħu sipol tittifoka fuq oqsma tematiċi li toddon fuq ponozzu bajk li jkunu ta' valur miżjud u ma jkunx qed jirdoppja x-xogħol tal-istati membri. Importanti wkoll li jkollna koordinazzjoni aktar effettiva fost l-aġenziji. Sabiex bekk nużaw il-riżorsi li huma skarsi b'mod effiċenti. Nisfruttaw is-sinerġiji li hemm u neliminaw ix-xogħol doppju fejn dan jeżisti. Ġala darba SIPOL hija l-unika aġenzija speċjalizzata li tindirizza t-taħriġ tal-infurzar tal-liġi għandha tkun kapaċi tgħin l-istituzzjonijiet Ewropej għat fassil tal-prioritajiet li għandhom jiġu indirizzati b'dan l-istess taħriġ. Nemmen ukoll illi għal dawn il-kompiti, speċjalment l-aktar ġodda, irid ikun hemm biżejjed finanzjamenti salvagwardjati għal SEPOL. Aħna nħossu illi il-budgets proposti ma jimxux id-fit ma l ambizjoniet li aħna tintuhom bir-rwol il-ġdid li għandhom. U għalhekk irridu noqogħdu attenti. Il-valur miżjud fuq livell Ewropew għandu jitwassal billi jkun hemm koordinament u żvilupp tal-attivitajiet ta' taħriġ fuq livell Ewropew. Fuq l-implementazzjonijiet tal-attivitajiet għandhom iżidu trasparenza tal-mandat tal-Sepol u għalek daħħanna namendi f'dan ir-rigward. Importanti li nsaħħu l-effiċenza tal-din l-Aġenzija u kif ħatat rendi kont ta' għamila, importanti li najdu fitċar li li sipol irridu jizviluppaw, jikordinaw, jimplementaw it-taħriċ u mux biss jgħatu appoċ. U ħejjejtu koll emendi sabiex nizgura li r wol tagħhom ikun effettiv u jkollhom impatt anki skont ir limitati li għandhom u dawn għandhom ikunu fokati fuq osma tematiċi li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u li jkollhom dimensjoni Ewropea u transkonfinali. Dan kollox ma kollox huma il-maġġoranza tal lemendi nħares il-qoddim għal kooperazzjoni flimkien ma' Shadow Reporters u anke biex ikonna diskussjoni fl-imkien magħhom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura Gall. Sissa għandi talba waħda biss għal mikrofonu, Sinjura Vikstrom talbet għal mikrofonu u naddilek il-mikrofonu minnu fih. Imma jekk xaħat ieħor jixtieq jitkellem, ollu jdejkom, arfuni u natikom il-mikrofonu. Grazzi, nirringrazzja l rapporter għal ħidma tagħha f'dan ir-rapport naqbel li għanna bżon iktar referenzi għal valuri Ewropej u perspettiva Ewropea ġenerali fuq dan ix-xogħol. Fuq hekk naqblu kompletament u drittijiet fundamentali għandhom ikunu fl-attivitajiet kollha ta' sipol, dan ċar daqs il-kristall. Għal daqstant napprezza l-emenda numru 7 mir-rapporter għaliex huwa importanti li dan il-ħsieb jgħaddi anki għal sipol, għasmajna smajna affarijiet differenti ħerġin mill-Aġenzija u għalhekk apprezzajt illi dan l-affarijiet għadnihom ċar u tont anki grazzi għax-xogħol tar-rapporter. L-attività ta' Sipol tittifoka fuq kooperazzjoni bejn istati membri mhux toqgħod tirdoppja il-taħriġ li diġà jkun fornut fuq livell tal-istati membri. Naqbel ma' rapporter li meta nagħtu kompeti ġodda lill-Aġenzija rridu niżguraw ukoll li dan ikun segwit finanzjament xieraq Ikun importanti wkoll li nużaw il-finanzjamenti bl-aktar mod effiċjenti possibbli u jiena xorta nixed favur li konna mm, fużjoni bejn Sipol u Europol jew inkella jkollhom l-istess sede biex bekk intejbu l-kooperazzjoni tkun aktar effiċenti u nifrankaw il-flus. Għal daqstant nħeġġeġ xorta waħda lill kummissjoni tagħti tweġiba darba għal dejjem ser ikun l-impatt budgetarju fuq medda twila ta' żmien li jkun hemm is-sede ta' Sipol f'Budapest minflok li jkun hemm kosede f'Den Haag. Għandna bżonn il-fatti u ċifri fuq dan l-affarijiet. Nixtieq nistaqsi wkoll ir-rapporter għalfejn qed tissuġġerixxi li nħassru l-emenda 8 u 9 fl-artikolu 3 Nemmen illi tkun ħaġa tajba li t-taħriġ proftut messipol ikun jista' jiġi offrut l-lektar numru kbir ta' uffiċjali tal-Pulizija permezz ta' taħriġ u kurrikola. Daqxej konfuża wkoll dwar l-emenda numru 12 dwar ir-riċerka xjentifika komuni li r rapportera hawnhekk qed tibdel l-affarijiet u d-dajjef ix-xell u d-daħħal xi ħaġa iktar dajfa bħal mija mej naħseb li xella u tkun xaġa importanti li kunem fit-test. Għatem lokal titjib għall-lanijiet u l-kompiti tal-Aġenzija mod partikolari fil-kontest tat-taħriġ. Għanna nibdow billi konna approċ bazzati skont teħtiġijiet u niżguraw li kunem konformità aħjar fil-aki komuniter fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura imma l-ewwel qabel kollox ukoll l-aktar mal-valuri komuni tagħna forsi jkun valla pena nena toħarsa lejn iktar mainstreaming ta' drittijiet fundamentali flanijiet u l-kompeti tal-Aġenzija, kif ukoll li nqisu wkoll it-taħriġ u dispożizzjonijiet relatati ma' taħriġ mid-direttiva għad drittijiet tal-vitmi. Din hija xi ħaġa li għandna naħdmu aktar fuqha u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you very much. Um, uh, there are no more colleagues. Grazzi. Memx iktar kollegi fuq il-lista u lek naddi il-mikrofon il-rappresentant tal-Kommissjoni fuq dan il-dokument. Jek joġbu. Uh, thank you. I have actually... Grazzi. Mandi xejn eżattament xin zid ma dak li diġant għal u ġi prezentat ix-xar li għadda fil-Komitat Libe. U għalek nirringrazzja l-rapporter għal rapport li ġi propost ħadna nota u koll tal-interventi li saru f'din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President, ngħaddi l-mikrofonu issa lura lir rapporter King Gagal. Jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi Cecilia għal dan l-approċ ta' kooperazzjoni li u rejtni. Nerġa' ndaħħal l-emenda 8 u 9 sabiex bekk niffukaw u jkonna sipol effettiv. Kif nafu hemm riżorsi limitati u dawn ir-riżorsi għandhom jiġu fokati lejn ftit oqsma tematiċi billi kollhom valur miżjud Ewropew ċar. Dan jagħti daqqatit biex ikun hemm iktar sforz fil-kwalità u l-attrajenza ta' din l-Aġenzija. L-istess japplika l-emenda 9. Ta' bilħaq mbagħad l-emenda 12 nistgħu niddiskutu ix-xel jew mej M'għandix problema li ndaħlu xell fit-test, però naħseb li kollox ma kollox fuq dawn l-affarijiet nistgħu naqblu. Is-sede jekk għandux ikun hemm kollokazzjoni jew le, naħseb din hija diskussjoni li m'għadix tapplika, tista' titlob għal kosede, għandek id-dritt li tistaqsi l-Kummissjoni, iżda nittama xorta waħda li jkollna kooperazzjoni tajba fuq dan ir-regolament. Grazzi. Iva, point of order. Grazzi, Jan. Nħoss li hija ta' staġib li għanna kut weġiba eh, bħal din il-Kommissjoni għal mistoqsija preċiża li għamilt jien irrid nkun naf iċ-ċifri x'inhuma, irrid nkun naf l-ispejjeż x'inhuma l-impatt fuq l-ispejjeż li ħaġġarrab l-Aġenzija. Laqqas biss smajt kelma minn naħħa tal-Kummissjoni. Mhux biss qed ikunu stupidi f'din il-kamra ma qed ikunu vera psatas għax mhux qed joqogħdu attenti għal mistoqsijiet li qed irresqulhom u mhux qed jgħidulna t tarif li aħna nixtiequ. Mhix ħaġa stramba din? Commission ready to answer directly? Kummissjoni nesta twieġeb? Iva, niskuża ruħi sinċerament, ta' bilħaq nirrispondu bi trasparenza sħiħa talba li għamlet il-membru onorevoli Dak kollu nista' ngħid għalissa, iżda definitivament ħadna nota mhux biss tat-talba mill-koleġislaturi li nibatu proposta mill-ġdid regolament iżda anke għat-talba li tresqet li nagħmlu valutazzjoni biex il-sepol is-sede tagħha nċaqlquha minn Budapest. Ġifieri tajna widen għal mistoqsijiet tagħkom u hija mistoqsija li diġà tresqet il-darba li għaddiet fil-Kumitat Libe ġifiri ħajkollok tweġiba l-mistoqsija tijak. Niskuza ruħi jekk it-tweġiba tijaj ma taċkas din il-mistoqsija, u forsi deret pala xaħġa pastaza minnaħa tijaj, ma kienieċ intenzjonata, laqqa xej. Grazzi, Monika Holmeier. Kelli ċifri għal budget iżda nista naqsam x'informazzjoni ma'kom Waħda mir-raġunijiet għala zinna l-Ungerija hija li kien hemm qbil li nġarbu l-ispejjeż għal kirjiet, għal binjiet, għal affarijiet fuq medda twila ta' żmien. Il-parti interessata f'dal każ tal-Olanda ma tantx kienu lesti jikopera fuq dan l-affarijiet. Sew fettajd li muxin, u ċert dan kien huwa l-każ, imma ma kienx hemm lokal qbil u l-ispejjeż kienu aħjar li s-sede ta' sepod kum f'Budapest milli f'dan Hag għax kieku kienu kollom bżonn binja oħra biex iwettqu xogħolhom. L-idea tal-Kummissjoni li kolla namlu fużjoni tagħhom is-Sepol u l-Europol u kulħadd joqgħod fl-istess binja ma kienx waħda realistika. U laqqas kienet tagħmel sens fil-fatt. Kieku kienu kollhom bżonn binja oħra Dan ma kienx disponibbli u kien jiswa ħafna u ħafna flus. Għalhekk id-deċiżjoni minn naħa tal-Kunsill kienet ejja nagħmlu sede ta' Sepol fl-Ungerija għax issibilna soluzzjoni u mbagħad fi żmien għaxar snin oħra nerġgħu nħarsu minn ġdid lejn din is-sitwazzjoni u naraw x'nistgħu nagħmlu. Il-President, naħseb li ħnibatu it-talba xorta waħda minn ġdid il-Kummissjoni biex tingħata tweġiba fil-ħin dovut u għal daqstant naħseb illi temmejna dan id-dibattitu u nirrepeti mill-ġdid illi fir-rigward l-abbozz ta' rapport l-iskadenza tressieq tal-emendi hija nhar 8 ta' jannar f'nofsinhar. Il-konsiderazzjoni tal-emendi ser isseħ nhar il-5 ta' frar. Grazzi ħafna. Naddi l-mikrofonu issa għal rapport tal-limis, naddu l-punt limis fuq l-agenda. Nar 27 ta' novembru 2013 il-Kummissjoni Ewropea pubblikat proposta direttiva għal għajnuna legali temporanja għal suspetti u persuni akkużati mċaħda mill-libertà bażat skont l-artikolu 82 għal Trattat tal-Ħidma tal-Unjoni Ewropea TFEU. Din il-proposta hija parti mit-tieni pakkett ta' drittijiet proċedurali biex inkomplu nsaħħu roadmap u ntemmuha għat-tisħiħ ta' drittijiet ta' proċedura nies suspettati jew akkużati fil-proċessi kriminali. Dan tressaq fil-mandat li għadda mir rapporter De Jong f'Marzu 2014 biex titnieda dibattitu fost il-membri tal-IBE. Il-Kunsil beda xogħol li madu madottax l-approċ ġenerali tiegħu. Is-Sur Dennis De Jong ġi konfermat bħala rapporter għat min leġislatura infakkarkom li nhar il-11 ta' Novembru ser ikonna smieħ interessanti ħafna fuq din il-proposta u anke fuq direttivi proposti l-oħra li wieħed ikun innoċenti kemm isjubħati il-suspetti suspettati tfal jew akkużati tfal taħt l-età fil-proċeduri kriminali. Issa Sur De Jong jippreżentanna eh, rabbosta rapport tiegħu nadilu l-mikrofonu jekk lest li jibda l-preżentazzjoni tiegħu tal-abbosta rapport. Jekk jogħġbok Denis. Thank you very much. Grazie ħafna. Jan. Eh, skużani, kont qed nitkellem, kont nofs, eh, diskussjoni. Mus ngħidlek is-suġġett imma. Ir-rapport fuq l legali ikolli mur lura biex ngħid minn fejn oriġina dan u kif jiena wasalt għal rapport tiegħi minn flok noqgħod nidħol eh, fid-dettal fuq l-emendi li hemm proposti Jekk um, titkellmu mal-Ministri tal-Ġustizzja jew inkella l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi fl-Ewropa, ħafna minnhom huma kuntenti bil-mandat tar-rest Ewropew għax jakkwistaw riżultati veloċi. U minħabba li l kolka kemm aħna nixtiequ li niġildu kontra il-kriminalità, din hija xi ħaġa Eh, illi aħna għanna inqisu. Però l-approċ illi għanna unek huwa li dawn l aġenzija tal infulsar tal-liġi u l-approċ tagħhom biex jiksbu aktar riżultati fil-rigward ta' kooperazzjoni. Fil-fatt, ma kienx preċedut minn dak li wieħed jistenna, iġifiri, speċi ta' katalogu ta' drittijiet proċedurali. Għanna roadmap issa għal dawn id-drittijiet proċedurali imma dan huwa proċess twil ħafna e jimxi pass pass u sa dan it-tant aħna nafu ħafna e, ħafna eżempji e, ta' persuni li kienu persuni rikjesti taħt il-mandat tar est Ewropew Imma daw ma kellomx avukat, jew inkella kellhom avokat li ma kienx jitkellem il-lingwa, jew jekk kien jitkellem il-lingwa eh, eh, ma kien xorta tal-kwalità datata. U għalhekk aħna nippruvaw nimlow it-toqob illi kien hemm. Sa dan tant m'hemm l-ebda garanziji reali għal dawk illi ġewwa eh, rikjesti taħt dan il-mandat Fl-opinjoni tiegħi l-approċ kien ħażin mill-bidunet imma kien l-approċ li tieħed mill-istituzzjonijiet kollha Ewropej u l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar eh, kien l-inqas kuntent imma eh, eh, ma stajniex nindirizzawa din imma li għamilna u dan kien approċ doppju minna ħedna li ħanipruvaw meċu malajr il-drittijiet proċedurali ġifiri ovvjament il-Konsil u l-Komissjoni irdu jaħdmu it-fit maħna u minna ħal-oħra fil-leġislatura ta' qabel kena u kol ħarsa kritika lej kif qed taħdem il-mandat ta' arrest Ewropew. kena rapport anka li kien qed jitop aktar salvagwardja e, ma sar xejn fuq da din is-salvagwardja, forsi ħajsir xi ħaġa, imma s'issa ma sibna l-ebda, ma rajna l-ebda moviment f'din il-direzzjoni. Ifisser illi hemm aktar pressjoni fuq dawn il-salvagwardja eh, eh, u biex inkompluhom dawn ispiċċawhom mhux inħalluhom frammentati u b'dan kollu f'moħħna jiena ktibt ir-rapport tiegħi eh, fis-sens li jiena ma naqbilx mal-roadmap um, frammentata, hemm bżonn ta' bidliet. Jekk fir-roadmap fir-rigward tal-inun legali ħa nkomplu inkistru l-affarijiet, nkomplu niframmentawhom billi jkollna regolament E, li mhuwiex vinkolanti ħlif politikament u direttiva, allura ħajkonna aktar problema u l-istruttura kollha li qegħdin nippruvaw nibnu fuq il-drittijiet proċedurali niqsa e, nieqsa minn garanziji suffiċenti. U għalhekk jiena ħsibt li għandna nassikuraw illi ikun hemm l-elementi neċessari eh, biex niddeterminaw jekk xi ħadd għandu xi dritt tal-għajnuna legali u li daw kollha jkunu mniżlin fid-direttiva, ġifiri il-kriterji ta' eligibilità mingħajr ma wieħed joqgħod iddaħħal id-dettalji dawn għandhom jiddaħlu fil-direttiva. Anka ikunem hemm dawn din is-salvagwardja fid-direttiva biex jista' eh, nistaw nejdu iva jkun hemm rakkomandazzjonijiet oħra ma dawn huma id-drittijiet tiegħek drittijiet legali. Jiena ma naqbilx mal-rwol frammentat tal-roadmap, irridu nqisu wkoll li adottajna wkoll id-direttivi tal-aċċess għall-avukat, jiġifieri għarafna id-dritt il wieħed ikollu l-avukat u U lajnuna legali ma tistax tkun separata minn dan id-dritt ta' avukat. Iġifiri, il-prinċipi fundamentali tiegħi fl-emendi qed jitlob anqas frammentazzjoni l-arfin tal-aċċess għal avukat allura ma nistawx ngħidu li dawk li m'għandhomx e, biex iħallsu avukat għandhom ikunu esklużi mill-aċċess għal avukat il-Komissjoni qed tnaqqas id-dritt tal-aċċess u għalhekk jiena fir-rapport qed immur lil in minn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni u qed ngħid illi għandna qed ngħid li għandna jkollna anqas frammentazzjoni u jiena qed ngħid li jekk hemm id-dritt tal-aċċess għall-avukat allura hemm id-dritt ukoll għal għajnuna legali. Jiena eh, nara fir differenzi li jeżistu fir rigward tal-istati membri u l-ajnuna legali u l-livelli tal-ajnuna legali imma għana nitkelmu fuq eh, eh, kwalità reali, mux kwalità ta' avokat fejn l-avokat għadu jitħarreċ, ġifiri fejn memx veru għajnuna legali. Hemm il-libertà u l-flessibilità għall-istati membri hemm differenzi fl-ispejs u differenzi fil-livelli imma irid ikun hemm prinċipji ġenerali fid-direttiva kemm fuq l-eligibilità u l-kwalità tal-avukat. Imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu ta' sow dwar pakkett ġust. Naf illi fil kunsill dan ma tantx u dan il-fajl ma tantx huwa sejjer tajjeb, ma tantx hemm veloċità forsi eh, l-affarijiet tħaffu fix-xhur li ġejjin, imma hemm ħafna reticenza min-naħa tal-istati membri. Ma tistax ikollok kollox jekk trid il-mandat Ewropew ta' arrest eh, bħala miżura effettiva u veloċi, eh, ma tistax tibqa' lura, tiġa posponejt l-affarijiet biżejjed, issa wasal iż-żmien li wieħed jaġixxi b'mod veloċi u jaraf il-dritt sħiħ ta' għajnuna legali kif għamiltina fir-rapport Sitt. Jiena ħerqan ħafna biex nisma' reazzjonijiet tagħhom għal shadow jiena ma organizzajċ laqa kienem min eh, staqsini għal fej naħseb li eh, nistaw impoġu fl-imkien u mm, iktar il-qoddim nkunu nistaw niltaqaw u niprivan il-konsens eh, fuq dan l-emendi tiegħi. Grazzi ħafna għandi talba mis-sipir minn Sargentini eh, ollu jdejkom jek tixtiqu titkellmu. Il-Sinjura eh, Sipil l-ewwel. Iva, grazie ħafna. Dennis, tiġa semma punti importanti ħafna, imma hemm punti illi jiena nixtieq nifoka fuqhom. Fir-rigward tat-tieni pakkett fuq il-proċeduri u drittijiet li hemm hemmhekk, il-Kommissjoni E, bil-proposta kienet limitata ħafna. Aħna xaqna illi e, e, ikolli ikunem aktar um, aktar fil-rigward ta' tfal il proposta tal-Komissjoni ħafna lura minn dak li aħna konna qegħdin nistennow u anka fir-rigward ta' dritt għal aċċess ta' mm, l-avukata. Għalhekk jiena xtaqt nirringrazzja lil kollega għax-xogħol li għamel. U għalkemm kellna E, xi bidliet naħseb ir-rapporter ħadem tajjeb ħafna huwa importanti illi drittijiet ma jkunx ma jkunux limitati biss għal kopertura tal-ispejjeż imma e, anka e, fir-rigward irridu noqgħdu attenti fir-rigward tal-aċċess għall avukat u anka mhux qed nitkellmu biss fuq ir-rekomandazzjoni għaw ma qed nitkellmu wkoll fuq id-direttiva Irridu nħarsu lejn l-effettività u l-kwalità tas servizzi li qed jiġu fornuti. Irid ikun hemm standards minimi f'dan ir-rigward u l-xewqa illi min-naħa tal-individwu ikun hemm ta' speċi ta' kanali biex um, e, dan ikun jaf li hemm il-kwalità u l-effettività. Anka il-perjodu ta' żmien it-time frame huwa importanti ħafna, hemm differenzi kbar um, Eh, fil-rigward ta' time frame, għanna bżon eh, din iskeda ta' żmien stabilita mill-bidu net ta' meta wieħed jagħmel il-rejat mhux aktar tard. Iġifieri eh, minn hemm għandu jiskatta il-żmien bħala it-time frame Eh, għall ċesta l avukat Dwar il-kopertura tal-ispejjeż irridu nassikuraw illi is-sistema il-reġim qiegħed fil-post biex l-individwu involut ma jispiċax eh, anzjus fir-rigward tal-ispejjeż, irid tkun hemm garanzija li l-ispejjeż jiġu koperti. Dwar l-emendi li hemm fir-rapport għamilna emendi li nispera li um, jaħdmu kenna eh, għamilna sforz fil-fat eh, aħna minna ħatana xeddaw rapporti u nispera li jkollna rappreżentazzjoni tajjeba minna ħata l-Konsil. Il-Sinjura Mezzola mill-bidu talbet, il-Sinjura Mezzola mill-għamela. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, il- kollega Rashida Dati ma setax tkun hawnhekk illum allura ser nippreżenta il-pożizzjoni tagħha bħala shadow tal-grupp tagħna fuq dan ir-rapport. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzjaw lir rapporteur Dennis De Jong għal għax-xogħol fuq dan l-abbozz Aħna rajna b'attenzjoni kbira l-emendi li ju qed jipproponi iżda kif qalu la darba qatt ma kellniex laqgħa tax shadows nistennew li jkollna diskussjonijiet iktar fid-dettall meta jkun hemm laqgħa tax shadows kollha. Ftit kummenti preliminari il-rapporter ix-xewqa tiegħu li jestendi l-iskop ta' din id-direttiva tmur fid-direzzjoni t tajba Iżda irridu nkunu nkunu attenti ħafna fin negozjati li ġejjin li l-proposta li aħna jkollna tkun proporzjonata u bilanċata. Ir-rapporter b'dan ir-rapport jixtieq jestendi l-ambitu ta' din id-direttiva l-ewwel nett billi jestendi l-assistenza legali provizorja għall assistenza legali ordinarja Min-naħa l-oħra billi jagħmel din l-assistenza applikabbli għal kull persuna suspettata u akkużata u mhux biss dawk il-persuni li tkun tneħħitilhom il-libertà. Nixtieq nenfasizza wkoll li rridu nkunu attenti ħafna biex ma mmorrux il-bot wisq. Irridu nistabbilixxu standards minimi għal drittijiet proċedurali. Irridu insaħħu s-sigurtà legali għaċ-ċittadini Ewropej u ċ-ċittadini tagħna. Irridu wkoll inkunu skuri li nassiguraw l-aċċess għall ġustizzja. Iżda mhuwiex ir-rwol tagħna li noħolqu sistema li hija ristrittiva wisq fuq l-istati membri. Aħna nifmu l-intenzjonijiet tar relatur u rapporter imma nixtiequ li aħna nkunu realistiċi. Irridu nkunu attenti ħafna biex ma nindaħlux wisq fuq is-sovranità tal-Istati membri. Ejjew inkunu ċari u nkunu faithful għal missjoni tagħna u nagħmluha tajba mingħajr ma jkollna battalji għal xejn mal-kunsill. L-issues l-oħra li nixtieq noħloq attenzjoni għal-jom illum huwa l-ewwel nett ir-rapporter jixtieq li jiżgura servizz ta' kwalità meta niġu għall-assistenza legali. Aħna naqblu ma' dan il-prinċipju imma ma nistgħux immorru lil hinn minn dak li hu neċessarju u proporzjonat. It-tieni punt, ir-rapporter jixtieq li jneħħi ir-referenza għal kollezzjoni tad-data, inkluż in-numru ta' każijiet fejn l-assistenza legali hija meħtieġa u n-numru ta' każijiet fejn id-dritt għall-assistenza legali ma kienx eżerċitat aħna nixtiequ li din ir-referenza inżommuha din hija dan huwa provvediment essenzjali għall-istati membri biex jeżaminaw l-effiċenza tas-sistema tal-assistenza legali. It-tielet punt ninsabu daqsxejn sorpriżi għalfejn ir-referenza speċjali għad-drittijiet tat-tfal l assistenza legali hija ġiet imneħħija. Aħna ġentilment nitolbu lil rapporter biex jispjega iżjed fid-dettall ir-raġuni għalfejn u qed jipproponi din l-emenda għaliex aħna tal-opinjoni li l-tfal huma partikolarment vulnerabbli u jirrikjedu fl-opinjoni tagħna attenzjoni speċjali. Finalment, il-kriterji ta' eligibilità biex tingħata l-assistenza legali għandhom ikunu iżjed diskussi b'attenzjoni u b'dettall, iridu jkunu ċari u oġġettivi aħna qed nistennew li jkollna battalja diffiċli mal-Kunsill u allura aħna inħarsu bil-qudiem li naħdmu mas Sinjur De Jong u Shadows l-oħra biex inkunu nistgħu nilħqu pożizzjoni b'saħħitha u konsenswali. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sargentini għal uh, ħodor. Grazzi ħafna President. Rigrazza lil Dennis De Jong għal rapport tiegħu. Napprezza il-fatt illi qed jipprova jagħti assistenza legali mill-bidu tal-proċess u anka tespandi dan id-dritt li huwa maħsub Eh, f'din il-kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea, e ġifiri naħseb li huwa ġust li il-Parlament jieħu din l-inizjattiva u um, jgħid il jekk ma tagħmel xejn il-Kummissjoni nagħmlu xogħol aħna allura u eh, naħdmu fuq dan l-istrument. Aħna tnejn Olandiżi u Dennis jixtieq jevita illi ikun hemm nuqqasijiet bħalma jeżistu fl-Olanda, ġifiri jista' jkollok l-assistenza tal-avukat fil-bidu. Imbagħad meta ikun hemm il-bidu tal-proċess eh, wieħed irid ikun irid jibda mill-ġdid, ġifieri meta sir il-kumpilazzjoni, imbagħad l-affarijiet jerġgħu jibdew minn wara. Anka fi rigward tal-rimbors, kif qalet anka sinjura Zippel, irridu noqogħdu attenti illi ma nagħtux l-impressjoni li kwiet m'għandux il-flus. E, allura dan ma jkollux e, biex iħallas l-avokat, e wieħed ikun jista' jibda l-proċess xorta waħda għax jaf li ħajtħallsulu l-ispejjeż imbagħad it-tfal u drittijiet tagħhom għall-lajnuna e, legali. Jiena naħseb illi fid-direttiva marbuta ma' tfal li aħna tiġa iddiskutejnija, l-assistenza legali hija determinata fuq livell nazzjonali. E, u hawnhekk maħniex qegħdin nintervjenu, ma nafx hekk e, għandniex raġun f'dan ir-rigward. Irridu naraw li jekk aħna nistgħu e, nifformulawha din abbozzawa b'mod tajjeb, allura ma jkollniex għalfejn qogħdu nserħu fuq dak li seħ fuq livell ta' stat membru. Um, laqas ma naf jekk għandniex ikonna sistema, sistema waħda ġifieri naqbdu dak li hemm fl-assistenza legali għat-tfal u ndaħluha ma din id-direttiva jekk il-livell tagħna bħala rekwiżiti minimi jkunu baxxi wisq bħal pereżempju fl-aċċess għall avukat l-affarijiet fuq il-karta jkunu sbieħ imma fil-prassi u mbagħad ma jkunux taqsek tajbin pereżempju. eżempju għax ikun wis uh, ikun hemm spejjeż għoljien ħafna għall avukat jew inkella minħabba li um, l-assistenza legali li tingħata b'xejn eh, l-avukat fiha ma jkunx qed jitħallas tajjeb allura ħadd ma jkun irid jagħmel dak ix-xogħol. Irid ikollna eh, għalhekk serje ta' strumenti disponibbli għalina Irrid ikun hemm din il-Kamra tal-Avukati illi eh, kollha serje ta' każijiet eh, illi fihom ikunu jistgħu jagħtu assistenza. Naf li hemm ħafna kmamar tal-avukati fl-Olanda li ma jaċċettawx li jagħmlu dan it-tip ta' ta' xogħol, jiġifieri jkunu avukati bxejn għax jitħallsu ftit eh, minnaħa eh, tal-istat. Imbagħad eh, jispeċaw jintużaw studenti għax jitħallsu inqas. Jiena naħseb li għalek għanna bżon assistenza legali tajba u ehm, dan huwa garantit fil rapport ta' dejjom. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Stevens issa imessa. Dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Ik heb ook enkele vragen. Grazie ħafna, sur president. Jienu koll għandi xi mistoqsijiet fuq id-dritt ta' lajnuna legali. Dan huwa prinċipju li huwa importanti ħafna iżda hemm bżonn inqogħdu attenti sabiex ma namlux zbalji jew inkella ma jkunx hemm konsegwenzi negattivi, jiena naqbel mal-prinċipju iżda rridu niftakru li f'numru ta' pajjiżi membri hemm sitwazzjonijiet li huma differenti bejniethom kif ukoll leġiżlazzjonijiet differenti. Jekk aħna nixtiequ naslu għal sistema uniformi u armonizzata l-Ewropa kollha kemm f'dak il-każ ma jistax ikun il-każ li pajizi differenti fejn bħalissa eh, is-sitwazzjoni hija regolamentata tajjeb. Minħabba il-leġislazzjoni ġdida Ewropea nkunu qegħdin innaqsu il-livell tal-għajnuna legali. Ovvjament dejjem jeżisti dan ir-riskju. U jiena naf li hawnhekk diskutejna il-kwistjoni tal-ispejjeż, ċertament iva din hija kwistjoni diffiċli, mandi lebda ebda dubju dwar dan. Hemm ċertu pajjiżi membri li fostom il-Belġu għandhom problemi finanzjari u għalhekk jippruvaw fejn huwa possibbli jaqtaw ftit l-ispejjeż. Iżda din m'għandix imbagħad tnaqqas mid-drittijiet tal-persuna li qed tiġi investigata hemm bżonn ta' bilanċ bejn il-mod ta' kif jsir il-ġestjoni tal-ispejjeż u drittijiet tal-persuna. Hemm bżonn ukoll aktar ċarezza fuq dak li qed tajt din id-direttiva. Speċjalment fuq li AW, il-mandat arrest Ewropew dan il-mandat jiġi applikat jew le? U flima stadju ninsabu? Iġvir din hija xi ħaġa li tiġi applikata fil-bidu jew wara? Ma fimx u nixtieq kjerifika fuq dan, issa ħaġa oħra. Ma fimx sew? Lima livell ta' orti hija tajba biex tingħata lajnuna legali? Hija l-Awtorità Nazzjonali? jew inkella l-awtorità tal-pajjiż fejn il-persuna tiġi arrestata, jew inkella tal-pajis li ġeja minna dik il-persuna. Ġifri dawn huma kollha eh, punti li rridu nitlu aktar fid-dettal dwarhom. U jina naħseb li aħna xorta waħda rridu nitkellmu dwar il spejjes Hemm bżonn inħarsu l-kwalità tal-għajnuna legali li tingħata. Hemm bżonn dejjem nagħtu garanzija li tingħata. Imma rridu niftakru minn naħa l-oħra x'inhu ma l-ispejjeż. Aħna għawek eh, fil-Belġu nużaw staġers, ġifiri eh, l-avokati li għadhom forsi ġodda, iżda eh, maħħom ikun hemm mbagħad avukat li jagħti din lajnuna b'xejn. Imma daw jinsabu taħt pressjoni għalhekk jiena ma naħsibx li għadha tajba li namlu bħalmem fl-Olanda fejn hemm dawn il-kmamar tal-avukati li jagħtu din lajnuna b'xej biss u dan bl-ispejjeż li jingħataw mill-istat. Iġri avokat fil-verità dejjem irid ikun professjonist indipendenti. Għalhekk irridu naraw x'inhuma l-attivitajiet legali normali ta' Kamra tal-Avukati jew ta' uffiċċju ta' avukati kif ukoll x'inhija l-għajnuna legali b'xejn li din dan l-uffiċċju jagħmel għanna bżon ġifiri taħlita bejn iż-żewġ attivitajiet, ġifiri mux attività waħda biss jew l-oħra biss. Hemm ħafna kwestjoni oħra li rridu niddiskutu, jiena naħseb li huwa importanti li nżommu olin livelli ta' għajnuna legali għal persuni li qegħdin jingħataw din l-għajnuna legali. Dan huwa dritt li jrid inħares. Grazzi. Grazzi ħafna mela mandiċ talbiet oħra għal kelma minnaħa tal-membri, għalhekk qabel ma nagħti l-kelma lura l-rapporter nixtieq nagħti il-Kummissjoni kif ukoll il-Presidenza tal-Kunsil sabiex jitkellmu mela ngħaddi l-kelma lil Johanna Instrom. Fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tilqa l-abbozz tar-rapporter aħna qrajnih b'interess kbir Aħna nixtiequ nirringrazzjaw l-rapporter għal biċċa xogħol verament eċċellenti. Il-Kummissjoni ppreżentat żewġ strumenti fuq l-għajnuna legali bħalma smajna, direttiva u rakkomandazzjoni. Fid-direttiva dak li għamilna kien li iffukajna fuq li żjed kwistjonijiet urġenti għalissa. Umbat fir-rakkomandazzjonijiet ifukajna fuq il-kwistjonijiet l-oħra. Aħna għamilna dan minħabba il-proporzjonalità u s sussidjarjetà Palma jedna l-kwistjonijiet kollha huma importanti iżda bħala l-ewwel pass xtaqna nibdew fuq il leġizlazzjoni fuq dawk il-kwistjonijiet li l-aktar kienu interessanti għalhekk. Fil-qalba tal-proposta tal-Kummissjoni hemm id-dritt għall għajnuna legali temporali temporanja għal dawk il-persuni l-aktar vulnerabbli, ġviri persuni li jiġu arrestati. Ovvjament jekk inti ma jkollokx għajnuna legali għal dawn il-persuni huwa verament diffiċli wieħed ikollu aċċess effettiv għall avukat U aħna rajna li fil-rapport dan id-dritt GST sissa għal persuni suspettati u akkużati kollha. Aħna nilqaw dan id-dritt u lestin niddiskutuh. Iżda aħna lesti li eh, nenfasizzaw li persuni li ġew mċaħda mill-libertà huma f'pożizzjoni aktar vulnerabbli. Ġifieri jekk aħna ħankuru qegħdin nestendu l-ambitu għal persuni oħra mhux ħajnaqqas id-dritt ta' l-għajnuna legali provizorja għal persuni li ġiet imċaħda lilhom il-libertà. Il-rapport suġġerixxa wkoll li nissuġġerixxu Eh, li ninkludu kriterji oħra l-eligibilità u din ukoll hija idea li aħna lestin nilqawha u niddiskutuha. Aħna naħsbu li din hija ħaġa li tista' tinsab ukoll fir-rakkomandazzjoni tagħna u aħna naraw li hemm valur miżjud li konna kundizzjonijiet indaqsal kulħadd u li neħu konverġenza permess tal-leġiżlazzjoni. L-standards għall-effettività u l-kwalità ukoll huma żieda li aħna nilqawha u aħna lessin niddiskutu kif din tista' tiġi tindirizzata eh, forma leġislattiva possibbli. Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li nikoperaw mill-viċin mal-Parlament Ewropew qed nittamaw li aħna flimkien nistgħu nsibu standards u direttiva li hija proporzjonata u li fl-istess ħin tippromuovi standards għoljin ta' għajnuna legali għal persuni u eh, persuni akkużati f'dawn il-proċedimenti kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-Presidenza tal-Kunsil, is-Sur Luca Damatis. Grazzi, Sur President, l ordu tajba li kulħadd. Anka minnaħat tal-Kunsil nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-rapporter għal dan l-ewwel dokument li jixtieq Eh, jispjega l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq din id-direttiva importanti li fuqha nixtieq nenfasizza l-Kunsill mod partikolari il-Presidenza Taljana iddedikaw ħafna enerġija ta' negozjati mod partikolari bħal eh, ġara fl-istrumenti l-oħra li ġew preżentati f'Novembru tal-2013, ġifieri id-direttiva fuq id-drittijiet tal-minuri li huma akkużati eh, fil-proċedimenti penali u l-preżunzjoni tal-innoċenza nixtieq nfakkarkom li kunsill diġà laħqu il-pożizzjoni tan-negozjat u aħna verament irridu nibdew ninnegozjaw ma' mal-Parlament Ewropew meta intom tkunu l-estin tamlu dan. Palma qed waqt il-Presidenza Taljana din id-direttiva ġi diskussa fit-tul kienem passi il-qoddim ċari, serje ta' prinċipji ta' direttiva ċertament diġa jinsabu eh, f'punt fej jista' jitlaħaq ftehim bejn l-istati membri. Sfortunatament ma stajniex nagħlqu ftehim ġenerali għaliex fost l-istati membri għatem pożizzjonijiet li ma jistawx joqorbu lej xulxin. Bot partikolari nixtieq nirreferi għal fatt li ċertu aspetti ta' din id-direttiva li aħna l-koll naqblu mal-lan ewlieni tagħha, imma dawn irridu jorbu mal-fatt li l-istat fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea diġà teżisti sistema ta' għajnuna legali skont dak huwa dak li huwa mitlub mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. U il-regoli ta' din id-direttiva irridu jkunu kapaċi li jikkumplimentaw b'mod armonjus is-sistemi li diġà jeżistu u dawn huma sistemi li bħalma diġa' insemma qabel e, jeżisti bilanċ li jrid jiġi rrispettat Maħniex qed nitkellmu biss fuq kwistjoni ta' miżuri finanzjari, iżda anka il-kwalità tas servizz li qed jiġi offrut. Minn din il-perspettiva l-Kunsill qed jilqab interess eh, dawn l-elementi li tajmu fil-rapport, aħna ħan evalwawom b'attenzjoni kbira u aħna ċertament interessati li ikonna diskussjonijiet miftuħin ħalli nħu ftejn kemm jista' jkun malaru li jkun tajjeb. Issa minnaħa tal-Kunsill Jiena rrid eh, naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Sippel, aħna ħdimna għabbażi ta' proposta tal-Kummissjoni li mill-bidu net kella ambitu ċar u eh, li forsi ma, ma kienx jaqbel 100% ma talba li kienet għamel, kien għamel il-Parlament Ewropew fil-2009 meta fil-roadmap kien taleb proposta fuq il-legal aid pala tali. Il-proposta edha u dimna, aħna għedin naħdmu fuqa b'intensità kbira, ehm, il-kummenti tal-Parlament Ewropea ħan eżaminawhom il-viċin, nixtieq ngħid sempliċiment li dawn il-kummenti u aħna nixtiequ li din id-diskussjoni fuq din id-direttiva ntellawhom fuq livell ola, e, din xi ħaġa li ċara minna ħatana, din xi ħaġa li naqblu magħha u l-Kunsill qed jaħdem ma' bażi ta' proposta li għandha forsi loġika naqra differenti eh, bbażata fuq eh, evalwazzjoni tal-impatt aktar limitata meta qabla mill-proposti li ġew imresqa mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill huwa konxu tal-fatt li fuq din il-proposta il-Parlamenti Nazzjonali taw l-opinjoni tagħhom għal dik li hija sussidjarjetà u proporzjonalità. Għalek għawek jina u koll naqbel ma talba li saret f'din il-kamra li dawn l-aspetti jridu jiġu konsidrati tul il-negozjati. U palma edna aħna edin nistennew il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew minnaħa tal-Kunsil aħna nistaw najdu li ħajkonna l-impen massimu sabiex fl-iqsar ħin possibli nilħu ftejim bejnitna. Grazzi ħafna. Issa ħanad il-kelma l-ura l-rapporter sabiex ikun jista' dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi li kollegi kollha l-kellima li għamlu l-interventi tagħhom. Kemm il-Kunsil kif ukoll il-Kummissjoni naħseb li huma miftuħa mod ġenerali u din toġobni ħafna din il-ħaġa. Dan ifisser li la darba li nagħlqu id-diskussjoni parlamentari ma' Shadow rapporters jista' jkollna dialogu tajjeb anka ma' żewġ istituzzjonijiet l-oħra ġifieri Kunsil u l-Kummissjoni. Jina issa ma nixtieqx noqgħod nagħti reazzjoni tiegħi għal kummenti kollha li saru, imma b'mod ġenerali nixtieq ngħid li jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Sargentini għas sitwazzjoni fl-Olanda aħna naraw li minnaħa l-spejjes eh, tal-proċessi eh, tal huma verament ulin, imma minnaħa l-oħra qed naraw li hemm dejjem inqas għajnuna legali. Għanna firda fis-soċjetà għandna distak Jekk wieħed għandu l-flus, jista' jħallas biex ikollu avukat tajjeb u jista' allura ikollu sentenza li forsi tkun aktar ħafifa. Jekk wieħed m'għandux flus, hemmhekk qed jirriskja li jkollu sentenza e, aktar ħarxa għax m'għandux difiża tajba. Iżda hemm bżonn li l-aċċess għal dan dritt ikun imħares għal kulħadd. Jiena lest ukoll nitkellem dwar eh, minorenni din hija sitwazzjoni diffiċli jiena kont qed naħseb li nara li kunem automatikament dritt dwar l-aċċess għal lajnuna legali anka tfal f'din is-sitwazzjoni. Fid-direttiva fuq il-minorenni jina li li huma il-pajizi membri li jistaw jiddeċidu huma. Aħna rridu nsibu mod ta' kif norganizzaw b'mod aħjar ir-rapport li hemm bejn dawn l-istow strumenti u jina ovvjament lest li nivolvi ruħi u nagħmel dan. Il-PPE titkellem dwar il-proporzjonalità u jina xe ti provaw jgħidu iżda l-aċċess għad dritt li wieħed jiġi eh, kollu difiża tajba mhix xi ħaġa li tista' titkejjel għal dik li hija l-proporzjonalità. Jiena ovvjament ma kwotajtx ċifri sabiex nasmonizzazzjoni reali u totali tal-għajnuna legali. Dak li jina nixtieq huwa li konna minimu ta' garanzija. Dinja l-inqas ħaġa nistgħu nagħtu. Issa fuq il-proċedura Jina naħseb li nistaw nagħmlu laqqa ma' rapport shadow rapporters fit-tejja tal-emendi jekk aħna nixtiequ jekk tixtiequ xi kjarifika minn ħatana minn ħati Iżda jiena naħseb li la darba dawn l-emendi ħajġu prezentati jena nixtieq li naslu għal pożizzjoni komuni fej kulħadd ikun jista' jaqbel eh, ma' din il-pożizzjoni f'dan il-kumitat. Jekk dan huwa possibbli jiena naħseb li din hija l-aħjar garanzija sabiex imbagħad eventwalment inkunu nistgħu ninnegozjaw b'mod aħjar mal-Kunsill. Jina verament nixtieq nasal għal pożizzjoni komuni mal-Shadow Rapporteurs. U jien nispera li nirnexxiri. Grazzi. Grazzi ħafna. Nishtiq najndilkom li jem skadenza għall-emendi għal dan la bost tal-rapport tal Sur De Jong. E, il-skadenza jgħat 30 ta' jannar fl-ofsinar. Issa, il-punt li jmiss tal-agenda li huwa l-iskambju ta' opinjonijiet ma' Sur Alfano, il-Ministeru tal-Intern, kif ukoll il-Ministru Orlando, il-Ministru tal-Ġustizzja mill-Gvern Taljan ħajkonna namlu pawza qasira għalli xadhom ma waslux. Għalek, il-proposta tana hija li niltaqgħu 20 minuta oħra, iġifieri fil-11 naqsin 10, mela tistgħu tieħdu pawza qasira tmorru tieħdu kafe. Fil-11 naqsin 10.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 Okay, colleagues, um, we would like to uh, continue our meet. Kollegi, mela jen komplu l-qatana, hudu paċenzja, hudu naqra postkom. U forsi nistaw nitolbu il-membri li għadhom għaw, eh, li forsi għadhom barra li jirġaw jitlu. We have on our agenda... Mela fuq l-agenda tagħna Għanna issa skambju ta' opinjonijiet. Massur Orlando, il-Ministru tal-Ġustizja. U qed nittamaw li iżjed tard jingħaqad magħna wkoll is-Sur Alfano, l-Ministru tal-Intern. U għawek ħajkonna skambju ta' opinjonijiet fuq eh, l-attivitajiet ta' presenza taljana fil-qasam ta' ġustizja u l-affarijiet interni. Nixtieq nilqa minn qalbi l sur Andrea Orlando, il-Ministru Taljan tal-Ġustizzja li hija taw biex jippreżent l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Presidenza Taljana fil-qasam tal-Ġustizzja. U il-Ministru Alfano li ħajna magħna eżjed tard, ħana qasek nittamaw, li riċentement parteċipa fil-laqa eh, ministerjali tal-G6 tal-Ministeri tal-Inter, tal-Ministri tal-Intern f'Pariġi u din hija opportunità sabiex u jatina naqra eh, informazzjoni, naqra feedback. Dejjem jekk ikun qiegħed għawiż iżjed tard. Issa fuq l-organizzazzjoni prattika, Peress li aħna għanna biss li sur Orlando għawek maħna palissa eh, nibdew bieħ. Imbat, il-membri ħajkollhom l-opportunità li jitkelmu wara. Għalek mela nishtiq nirringrazzjak sur Orlando tal-qija għaddi l-kelma lilek. Grazie signor vicepresidente. Grazie vicepresident Albrecht. Grazie lill membri onorevoli ta' dan il-komitat. Grazie ta' talba ta'kom li konna dan ismiħ biex bek natu rendi kont ta' xogħol li wettaqna matul is-semestru tagħna. Il-Presidenza Taljan eh, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea waslet fit-tmiema U għal daqstant nixtieq nippreżentalkom ir-riżultati li ksibna fis-sitt xhur ta' ħidma fuq is-suġġetti li huma jappartjenu lili. Nistgħu ngħidu b'sodisfazzjon li nexxinna nżommu mal-impenji li ħadna anke qudiem dan il-kumitat matul ismiħ li konna minna f'Lulju li għadda. Nisħu fuq punti l-qoddim li ksibna fl-ambiti kollha ta' ħidma tagħna mill-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali mod partikolari dritt għal ħarsin ta' data personali għal kooperazzjoni ċivili u dik kriminali għall iżvilupp tal-ġustizzja elettronika kif ukoll it-taħriġ legali li huwa element essenzjali ta' tisħiħ tal-fiduċja reċiproka bejn is-sistemi legali u dawk li huma prattikanti tal-qasam legali U issa nixtieq nisħilkom fil-qosor li huma r-riżultati ewlenin ta' Presidenza Taljana fl-ambiti li huma għal dan il-Kumitat biex imbagħad nidħol fid-dettall aktar skont id-domandi li intom tħossu li xirqin tresquli. Ir-Regolament Ġenerali tal Protezzjoni tad-Data ħadinna impenn ta' negozjati għalil matul is-semestru tagħna U minkejja li kien hemm diffikultajiet legali u kwistjonijiet marbuta mal-prinċipju ta' drittijiet fundamentali u sussidjarjetà ħedemna sfieq. Ksibna approvazzjoni minnaħat tal-Kunsill la soluzzjoni definittiva tal-problema li kien hemm bidu tan-negozjati dwar l-inklużjoni ta' trattament tad-dejta fis-settur pubbliku fiħdan l-ambitu tal-applikazzjoni tar-regolament koerenza ma' riżultati tal-Kunsill Informali ta' Melan ħdimna biex nintroduċu l-istruttura tal-regolament miżuri li garantixxu lill istati membri li jkollhom biżejjed flessibilità biex ikun jistgħu jadattaw l-implementazzjoni fit-trattament tad-dejta fis-settur pubbliku bil-qisna wkoll tiġijiet speċjali li hemm f'dan l-ambitu. Dawn ir-regoli ma jnaqsux mill-valuri ta' mill-valur ta' uniformità tar regolament anzi dan jinżammu fl-istess ħin li neħdu ħsieb dawk il-punti ta' tħassib li kien hemm fid-delegazzjonijiet biex bekk ikonna iktar flessibilità salvagwardja tal-miżuri u l-standards nazzjonali speċifiċi f'dan is-settur. U bekk ikonna standards ta' protezzjoni li ta' data personali li jkunu kompatibbli bisħieħ ma' dak li hemm fir-regolament. Barra minn hekk, ksibna l-ftehim preliminari tal-Kunsill fuq il-miżuri tar-raba kapitlu tar-regolament. Dak li għandu x'jaqsam l obligi għal dawk li huma responsabbli u għandhom il-kompitu ta' trattament tad data. Dan nixtieq nisħu dan il-kompitlu għaliex huwa fondamentali għall-importanza tiegħu għal dawk li jaħdmu fil-qasam ekonomiku li fil-ħidma tagħhom jitrattaw id-data personali, jiddefinixxi li huma l-standards ta' garanzija li għandhom jiġu rispettati fil-ħidma ta' trattament tad-data u għalhekk għandhom jippreżentaw bilanċ bejn il-livell qoli ta' ħarsin ta' data li titkun il-qalba ta' regolament u miżura raġonevoli ta' piżijiet amministrativi għall-imprizi u għall-individwi li ħedġeċ l-imġiba tajba mingħajr ma joħnoq għal xejn l-inizjattiva tal-livell privat. Kienet xi ħaġa ta' kompromess bejn l-istati membri. Bekk nistgħu niksbu kompromess li jitwina sodisfazzjon. Fl-aħħar fil kunsil tal-GHA tal-4 ta' Deċembru l-Ministri ta' appoġġ għal struttura ġenerali għal proposta tal-Presidenza biex insibu tarf din is-sitwazzjoni. Dibattitu twil dan kien biex ikun hemm punt ta' kuntatt waħdini jew inkella one-stop shop. Din il-proposta għanda fil-mira li tħares il-vantaġġi ta' semplifikazzjoni ta' koerenza l-implementazzjoni ta' regolament li jiġu propju mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. U fl-istess ħin ikun hemm livell ola ta' ħarsin ċittadini għabbażi ta' kriterju ta' prossimità għall-aċċess tal-rimedji amministrattivi u legali u ġurisdizzjonali billi ma jkunx hemm tkażbir drittijiet legali għal privatezza. Il-qbil min-naħa tal-Ministri għal din is-sistema ħatati iktar log biex ikun hemm iktar min jarbel is-sitwazzjoni fuq livell tekniku u bekk insarfu kollox fregoli jidħlu fid-dettall. Il-presidenza ma tħallitx ehm, xogħol pendenti fir rigward il-proċedimenti legali kriminali u l-attività tal-pulizija billi jkun hemm ħarsien u lini garanzija anki ta' teħita deċiżjonijiet li jkunu effiċenti. Progressi nkisbu anke fuq definizzjoni tal-ambitu tal-direttiva kif ukoll fit-trasferiment internazzjonali tad-data. Fuq dan il-punt madonna kollu diskussjoni għada miex bizzejiet matura da bikrija wis biex naslu għal ftejim u jkonna punti moltepliċi ta' kuntatt fuq regolament ġenerali li għadu tiġi definit. Nafu kemm il-Parlament jemes importanza partikolari għal dan id-dokument, imma minna ħatana nistgħu niġbdu l-attenzjoni għal fatt illi mill-xar ta' Ġunju ta' din is-sena Kull darba li l-taqa l-Kunsill JHA instab ftejn fuq parti fondamentali ta' dan l-istrument. Għalek nistaw nisqu ċertezza li l-Kunsill fi żmien qasir ħajasal l-adozzjoni tal-ftejn globali fuq dan it-test biex bekk nkunu nistaw nibdow il negozjati għal kodeċizjoni. Fuq in-negozjati fil-qasam tal-protezzjoni tad-data hemm ir-rapport rabta bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li għanna nisqu fuqa. Il-holder saħqet li jrid ikun hemm aċċess għaċ ċittadini Ewropej għal rimedji tal-legali għar residenti li jkunu jinsabu fl-Istati Uniti. F'qafas politiku intern eh, sħaqna fuq dan il-punt u hemm anki dettalji li jikkaratterizzaw l-amministrazzjoni li jistgħu jkollhom impatt fuq dan l-impenn. L-amministrazzjoni fil-ħdan qas l-isforzi amministrativi tagħhom tixtieq tiżviluppa dan ir-rigward. Fis-settur kriminali sħaqna priorità fuq negozjati li waqfu l-EPPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew, li jkun hemm spazju Ewropew reali ta' ġustizzja u għalhekk komplejna naħdmu fuq dan id-dokument u niflu regolament marbut mal-setat ta' investigazzjoni fl-uffiċċju futur tal-EPPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew, il-sim ta' kompetenzi fuq livell ta' prosekuturi nazzjonali kif ukoll il-qafas imsaħħa ħarsin ta' drittijiet ta' min ikun suspettat jew infittex fil-qasam ta' investigazzjoni u ġurisdizzjonali. Fil-Kunsil JHA f'Diċembru impenjajna ruħna mal-Ministri għal EPPO, l-IPPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku, biex ikun hemm kompetenzi ta' intervent ewlieni memużin ma' dan l-uffiċċju. Ħdimna fuq livell tekniku wkoll taħt presidenza Taljana u dan ħajkunu s-sisin biex inkomplu nsaħħu u nirfinaw id-dokument. U nittamaw l-presidenza li ħat postna sa tkun tista' tiseb żviluppi pożittivi Sabiex ikun hemm koerenza bejn l-inizjattivi leġislattivi varji fis-settur kriminali, il-Presidenza bdiet flimkien mal-Parlament negozjati fid-direttiva tal-qasam tal-ħarsin tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Fi żmien qasir ksibna progressi importanti biex ikun hemm test maqbul, ftit affarijiet imma fondamentali għadhom miftuħin fuq dan il-punt. Iżda ninsabu ċerti li dawn ser isibu konklużjoni tajba u ta' malajr fil-presidenza li jmiss. Li l-imminek nishtiq nisħaq fuq il-progressi sinifikattivi tal-riforma ta' Eurojust. Il-presidenza waslet għall-approvazzjoni tal-Ministri approċ ġenerali parzjali fuq test kollu ħlif il-kapitlu fuq il-protezzjoni tad-data li hemm bżonn li jkun hemm skrutinju tekniku addizzjonali tiegħu. Skont ir-rabta mal-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku u dan huwa strument li jrid ikollu jett fuq ir-rabta bejn dawn iż-żewġ dokumenti u għalhekk bajna daqsxejn lura biex nidefinixxu l-qafas. Fuq dan il-rigward, il-Kunsil dal-Waqser ikun jista jibda negozjati mal-Parlament biex insibu approċċ maqbul u approvazzjoni ta' malajr ta' dan il-regolament. Fuq il-rigward il-ħarsin ta' drittijiet tal-nis suspettati eh, jew akkużati fil-qasam ta' proċessi kriminali, Bdejna u temmejna il-ħidma fil-Kunsill fuq il-kunċett ta' l inti innoċenti sa' kem tinsab ħati, prezunzjoni ta' innoċenza, anke fil-Kunsill JHA ta' Deċembru. Kontenti bin-negozjati u ħan informaw il-Kumitat mill-aktar fis possibbli meta nkunu nistaw. Skont anki l otja temporanja ta' lajnuna legali fornuta mill-Istat li gilejd Aħna qed nibqgħu naħdmu għad hemm xogħol miftuħ u jeħtieġ li jsir iktar xogħol fit-tħejja tax-xogħol fil-naħa tal-Kunsill. fil kontra forum serji ta' kriminalità bħal pereżempju traffikar tal-bnedmin jew il-kriminalità organizzata transnazzjonali jeħtieġ li jkun hemm dialogu sfiq kostanti bejn il-Presidenza u l-Istati membri, l-istituzzjoni Ewropej u s-soċjetà ċivili li tindirizza dawn is-suġġetti konxi tal-daqs politiku, l-importanza politika ta' din sfida, il-fatt li l-kriminali u l-organizzazzjonijiet kriminali eh, nxekluhom li kollhom beni ta' kwalinkwa tip li jkunu kisbu minn attività illegali hija xi ħaġa importanti u għalhekk dan ir-rigward aħna nemżu importanza partikolari għaliex il-presidenza daħlet fid dettall fuq il-punti tal-Kunsill Ewropew fuq it-tisħiħ tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku fuq deċiżjonijiet legali u promovit dibattitu kwalifikat kif dan jista' jiġi applikat għas forum kollha ta' konfiska ibbażati e fuq deċiżjoni ġudizzjarja kemm fih dan il-proċess kif ukoll barra mill-proċess kriminali. Dan ġi diskuss fuq livell li f'Sirakuza f'laqa li ġiet organizzata fit-22 u 23 ta' Settembru. Ir-riżultati ta' dak id-dibattitu kien kienu miflija mill-Ministru minn Ministeri ta' Ġustizzja fil-qafas tal-Kunsil ta' Ottubru u ħanoqpaw naħdmu f'inizjattivi fil-futur f'dan il-qasam. Kif kien hemm mħabbar mill-Presidenza Taljana, ħadimna wkoll fuq il taħriġ tal-imħalfin il presekuturi pubbliċi u l-prattikanti tal-qasam legali Dan jindika l-sfidi u l-ħidma f'dan il-qasam u għalhekk jappella l-skejjel, l-entitajiet ta' taħriġ, l-Istati membri l-Kummissjoni Ewropea isaħħu l-offerta ta' taħriġ u l-possibiltajiet ta' taħriġ billi kunem skambju bejn l-autoritajiet ġudizzjarji u l-prattikanti tal-qasam ta' ġustizzja. Dawn il-konklużjonijiet ġew adottati fil-Kunsil tal-JHA ta' Deċembru. Suġġetti ieħor li ħdimna fuq u b'mod dettaljat bejn l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej kien l-aspett ta' kompetenza tal-ġustizzja kriminali biex inwieġbu għal fenomenu tal-foreign fighters, il-ġellida barranin. Dimna fuq skambju bejn il-Ministri tal-Ġustizzja, l-Kummissjoni Ewropea, Eurojust u l-Koordinatur għal ġlida kontra terrorizmu biex nidentifikaw il-livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea biex insibu tweġiba l-iktar xirqa għal riżultati tal konsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda fir-rigward qafas imsaħħa ta' rispett ta' drittijiet fondamentali. Naturalment din id-diskussjoni tidħol ma' diskussjoni li tisseħ fuq livell parallel mal-kollegi tagħna tal-qasam tal-affarijiet interni għaliex Nipprovaw naraw kif ħajkonna deterrent minnaħa u kif ħajnwetqu il-pjena li tingħata li kukun fija nuqqas ta' inċentivi għal dan il-fenomenu. U għalhekk fil-waqt illi il-Ministri tal-Intern jeraw kif ħan intervenu matul ikon dan il-fenomenu, il-Ministri tal-Ġustizzja ħadmu kif nistaw nevitaw għax aħjaru mill u kif nistaw namlu sanzjonijiet għal dan il-fenomenu permezz ukoll ta' eżekuzzjoni tal-pina li jisu l-speċifiċitajiet tal dan il-kunċett tal-foreign fighters, il da barranin. Nisbet l-attenzjoni għal dan il-Kumitat li l-Presidenza Taljana ħatfet l-opportunità tal konsil tal-ġejxi ta' Deċembru biex tiġbed l-attenzjoni tal-Istati membri l-Kummissjoni dwar is-segwitu li jingħata għal rapport tal-Kumitat Krim li kienem fil-mandat li għadda fuq ġlida kontra l-kriminalità organizzata, l korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. L-rekomendazzjoni ta' dan il-Komitat fihom ħafna ħiliet importanti kemm fuq livell analitiku fuq ukoll operattiv. Flimkien mal-President ta' dan il-Komitat, missen sen qed ngħidilkom il-konklużjonijiet li kellna minn ministri f'dan is-suġġett. Ippermettuli wkoll forsi mhux xieraq dan imma nisħaq fuq riżultati importanti li kisbet il-Presidenza Taljana fl-ambitu tad-negozjati tal-liġi ċivili Dawn ir-riżultati ħanħabruhom lil President Zvobida ma nixtieq narra fil-dan il-Kumitat li nħaqna qbil mal-Parlament Ewropew fuq il-proposta ta' regolament fuq il-proċedura ta' insolvenza li huwa dokument ta' importanza partikolari, speċjalment f'dan il-moment ta' kriżi ekonomika li għaddejjin minnu għallajxin ta' l-imprizi biex jibqaw jeżistu biex bekk intu għammin tal-inqas it-tieni ċans. U anki skont il-diffikultajiet tal-qasam legali il-kriżi tkompli tkasbar l-affarijiet, tkompli tamplifika l-affarijiet. Fejn dak li jkun li nek naqbdu l-konfiska tal-beni ta' dawk li kunu għamlu attività illegali irridu nerġaw rroddu lura l-beni u mux indomu l-affarijiet għaliex inkella dan ikollu effetti perikolużi għall-imprizi li kunu mil quta mill-krizi. il ħatna proċ ġenerali u koll fil-qasam tal- il-menti ta' daqżajr u anki naħallu sa fidejn il-presidenza latvjana biex tkompli dan ix-xogħol flimkien mal-Parlament Ewropew. Ksibna progress ukoll fuq semplifikazzjoni u l-aċċettazzjoni ta' ċertu dokumenti pubbliċi, ksibna wkoll kunsens tal-Kunsill fuq ċertu linji gwida dwar il-punti essenzjali tal-proposta ta' regolament. Fl-aħħar tajna xprun l-negozjati tal proposta ta' regolament fir rigward il- matrimonial rights u anki il-żwiġijiet reġistrati bl-Unjoni ta' ċivil. Aħna rridu nirreflettu aktar biex nkunu nistgħu nagħtu lok l istati membri li għandhom diffikultajiet jirreflettu ftit u jsibu tarf din il-kwistjoni. Fl-aħħar nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' dan il-kumitat illi il-Presidenza Taljana In konklużjoni, eh, infine, la Presidenza Italjana ha operato in un... Il-Presidenza Taljana ħadmet f'kuntest istituzzjonali ta' bidla għalila u ta' tiġdid li fija kien hemm definizzjoni tal-linji gwida strateġiċi l-ġodda għal qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. F'dawn il-kundizzjonijiet nħossu li tajna servizz tajjeb għat tisħiħ tal-Ispazju Ewropew ta' Ġustizzja b'rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali u billi isna wkoll diversitajiet u tradizzjonijiet legali tal-Istati membri. Dawn il-ħsibijiet jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u ovvjament jiena disponibbli li nagħti tweġiba għal kummenti li tixtiequ tagħmlu għal mistoqsijiet li tixtiequ treskuli. Grazzi. Thank you very much for this uh, comprehensive Grazzi, grazzi tal-prezentazzjoni komprensiva tijak. Ġala darba s-sur Alfano mux maħna għal-istadu ma wasalx, jgħat fi triqtu lejn il-parlament, niftħu il-mikrofonu għall-ewel mistoqsijiet l-sur Orlando u diġanna erba talbiet tal-kelma l-ewel is-sur Boni. Nik joġbu. Thank you very much and uh, thank you Mr. Minister. Grazzi. Grazzi Ministru għal prezentazzjoni ċara tijak u grazzi l-Presidenza Taljana in ġenerali għal kontribuzzjoni li tajtu. Naħseb li ksibna progress ġmielu u dan tassow naprezzaw. Nixtieq nifoka fuq il-problema ta' regolament fuq il-protezzjoni ta' data personali. U naħseb, jekk nkunu franki, u ma laqal u l-klim, wis kont ottimista fil-prezentazzjoni tiegħek dwar il-kisbit li ksibtu u dwar meta ser niksbu l-għana ħari tagħna u fl-aħħar mill-aħħar napprovaw soluzzjoni li ġiet approvata diġà mill-Parlament Ewropew. Naħseb illi meta niddiskutu dwar il-punt ta' kuntat waħdieni l-one stop shop għandna nikkonsidraw illi s-soluzzjoni li tkun wes il-bot mill-prinċipju li kunem punt wieħed ta' kuntat dan ser jagħmel iktar ħsara mill-li ġejt għal dan ir-regolament. Nafx fija din il-proposta u jekk missejjer żball m'hemmx qbil bejn l-istati membri fuq il-one-stop shop u għalhekk X'taħseb fuq dan il-punt, fuq din il-problema? Naħseb li għanna nżommu f'moħna wkoll illi neħtieġu nistabilixxu li huma soluzzjonijiet li jkunu fattibbli li jistgħu jiġu implementati. Nkella jekk ikonna soluzzjonijiet komplikati wisq, ma se naslu imkien. Dawn ġew indirizzati anke fuq il-punt tal-one stop shop u naħseb illi dawn ikunu wisq diffiċli li jiġu implementati. Grazzi għal kontributi ta'kom u anke l kontributi tal-Italja mod ġenerali, ma jekk joġbok tista' titkellem iktar mod dettaljat fuq il-punt tal-One Stop Shop. Naħsbu li l-valutazzjoni tal-Istati membri kollha ta' din il-proposta ser tkun aħjar biex nifmu aħjar il-proċess kollu kemmu. Grazzi. Grazzi, Sur Boni, issa jmiss is-Sinjura Kinnici Nipprovaw nżammu ma' żewġ minuti jekk iġobkom kollegi. Grazie, grazie. Grazzi, grazie President. Nirringrazzja l-Ministru għal prezentazzjoni kompleta tiegħu tal-ħidma tal-Presidenza Taljana. Skonti, xogħol importanti ħafna fuq suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ġustizzja u sigurtà, suġġetti li nħabtu wiċċna magħhom ta' kuljum fi dan il-kumitat. Il-Ministru saħaq fuq li huma il-miżuri fondamentali li fuqhom għamilna passi l-qoddim. Mod partikolari nixtieq ngħid li qed insegwi l-attività kollha marbuta mar-regolament tal-EPPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. U l ministru saħaq fuq id-definizzjoni tal-kompetenza ta' dan l-uffiċċju ġdid, però nħoss li f'dan ir-rigward hemm bżonn niddefinixxu d-distinzjoni bejn il-relazzjonijiet ma' entitajiet oħrajn, per eżempju Eurojust, Europol u ovvjament fir-rigward il-kompetenza l-Olaf. Naħseb illi kien hemm xogħol importanti u nħossni huwa wieħed sinifikattiv ukoll biex immexxu l qoddim żewġ proposta ta' direttiva fuq il-presumption of innocence, il-presunzjoni ta' innoċenza u anke fuq l ajnuna tal-istati membri għal għajnuna legali. Forsi jista' jkollna ftit iktar informazzjoni dwar id-displuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-EPPO u l-entitajiet l-oħra li semmejt. Jiena nħoss illi u konvinta illi propju dawk il-garanziji ta' proċedura li fuqhom qed naħdmu permezz ta' żewġ proposti ta' direttiva li jiena semmejt, nħoss li huma huwa importanti wkoll li naħdmu fuq il-proposta fuq il twaqif ta' l-IPPO li ma nistawx ma jkonniex qafas legali ta' garanziji u ta' drittijiet kollha ta' dawk kollha involuti kemm fil-proċess kriminali kif ukoll il-ħidma li toriġina mill-IPPO, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Nixtieq nirringrazzjakom bħala Presidenza Taljana u lilek Ministru ma' partikolari tal-li komplejtu mal-ħidma tal-Kumitat Krim biex terġaw titkellmu fuq dan is-suġġett biex inkomplu l ħidma ta' dan il-Kumitat fuq il-xogħol dwar il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata, ecc. Għax nafu li dan ikollu impatt negattiv fuq l-ekonomija legali tal-Istati membri kollha. Grazzi mill-ġdid il-Ministru u fejn huwa possibbli jekk jogħġbok tista' tidħol ftit iktar id-dettall fuq il-punti li semmejtlek. Grazzi. President, grazie Signora Kennici, Assessors Quebec. Thank you, Mr. Rondo. For... Grazzi, Ministru, Orlando tal-kontribut tijak, jgħatawn. Il-presidenza taljana kienet qed taħdem fuq id direttiva li timplementa il-trattament indaqs ikun xikun it-twemmin, reliġjon, l-orientament sessuali, l-età, dak li kim sejjaħ direttiva ta' trattament indaqs ħafna ċittadini Ewropej imħasbin dwar il-mod kif din il-proposta jekk tiġi adottata ħadd illimita drittijiet fundamentali u ċivili, speċjalment il-libertà li wieħed jidħol f'kuntratt jekk ikun irid din il-leġislazzjoni tista tassow ix-xekkel il-kompetittività tal-imprizi Ewropej. Oħrajn imħasbin dwar il-lingwaġġ li hemm fil-proposta. Jekk jiġi adottat jista' iwassal interpretazzjonijiet mhux mixtieqa jew laqas nistgħu nobsru għalija minn qabel. Tafu li hemm iktar minn mit NGO madwar l-Unjoni Ewropea li firmaw itra lil President Juncker u talboh li naħħu din abbozz ta' direttiva skont il-prinċipju tal-diskonwita politika f'dan ir-rigward. X'inhu l-parir tiegħek lil kummissjoni u l-Presidenza li jmiss li għandhom jagħmlu b'din id-direttiva. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Hemm iż-żewġ talbiet oħra għal kellima jekk jista' jkun kunu konċiżi imbagħad ikonna risposta qasira u ngħaddu għal Sur Alfano li għadu kemm wasal hawnhekk u għalhekk aħna nagħtuh merħba fil-kumitat tagħna. Il-Sinjura Fari mis-sissa. Grazie President. Grazie President. Bonġu lill-Ministru Orlando u anke l-Ministru Alfano il berat l-ula kienet il-ġurnata internazjonali kontra l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni tħasseb l-Europa kollha b'mod serju fl-2013 u anka fl-14 il-Kunsill il-rekomanda fis semestru ekonomiku l-Italja biex jaħdem kontra il-korruzzjoni u anka Eh, minħabba iż-żmien ta' preskrizzjoni li bħalissa huma osra ħafna. Nixtieq aġġornament fuq dax seħħa eh, eh, u fl-Italja sar dak li talbet l-Ewropa u fl-ambitu Ewropew x'miżuri konkreti oħra tmexxew il-qudiem f'din il-ġlida kontra il-korruzzjoni. Fir-rigward ta' direttiva kontra id-diskriminazzjoni, norbot ma' dak li int qal il-kollega fuq l-equal treatment nixtieq aġġornament fir rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill meta wieħed is. E, il qegħdin nitkellmu dwar tisħiħ fil-kooperazzjoni biex inneħħu l-imblok li hemm u anka insommu f'moħna is-sensittività u importanza ta' din id-direttiva il-Parlament kollu għandu eh, jagħti il-vuċi tiegħu u anka il-Kunsill fil rigward tal-drittijiet tal-detenuti fil-prezentazzjoni tal-programm tas semestru Ewropew issemma l-iskambju tal-aħjar prassi u l-arfin reċiproku ta' sensenti u anka deċiżjonijiet. Anka nixtieq f'dan ir-rigward inkun naf eżattament x'seħħ dwar id-drittijiet tal-detenuti u eh, anka fil-qafas eh, tal-ġestjoni tal fil-posti ta' detenzjoni l-aċċess għal ġustizzja, il-qafas għal aċċess għal ġustizzja anka mm, li justice seħa. Id-direttiva PIF imbat matul il-negozjati ta' direttiva kien hemm problemi fi rigward eh, tal-vieti mm, fil kam ta' applikazzjoni nafu li din id-direttiva tirrappreżenta l-bażi legali għal xogħol tal-EPPO il-pożizzjoni tal-Kunsill f'dan ir-rigward x'inija naqbel miegħek fl-ħarnet dwar l-opportunità il inkomplu x-xogħol tal-Kummissjoni Krim li seħħ fil-leġislatura li għaddiet eh, anka minħabba li dan jista' jħalli impatt tajjeb fuq il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. u l-mafja. Grazzi ħafna. Nishtiq infakkar l-interpreti ridu jippruvaw il-ħqu ġifrek joġobkom itkellmu naqra iktar bil-kalma. Il-Sinjura Van Beck. Tack så mycket för ordet och tack Grazzi ħafna lill-Ministru Orlando tal-li prezentazzjoni tiegħu li kienet daqshekk interessanti. Inti semmejt il-ġellida barranina, il-foreign fighters u fl-Unjoni Ewropea din issa hija teddida kontra il-libertà ta' l-Ewropa u tad-dinja kollha. Dan nistgħu naraw ħanka fl-Iżvezja, f'pajjiżi qegħdin nitkellmu dwar pieni ġenerali komplikati. Fil-Kunsill tas Sigurtà huma maqsuba dispożizzjonijiet li wieħed jista' mbagħad japplika. Hemm strumenti li eh, jistgħu jintużaw għal sanzjonijiet li jistgħu jsiru eh, fuq dawn il-foreign fighters. Grazzi ħafna. Mela, eh, eh, jina issa ħandur lejn il-Ministru nitolbu jagħti risposti fil-qosor għal dawn il-mistoqsijiet illi saru u mbagħad inkunu nistgħu nduru lejn il-Ministru għalfan biex nanna biex nandulu l-kelma. Jiena ħan irrispondi il-mistoqsijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-Presidenza Taljana u għalhekk għan irrispondi e, fil-ambitu tax-xogħol illi sara e, matul il-presidenza tal-Kunsill kumplament ta' mistoqsijiet dwar dak li qed isir f'pajjiżi ma nasibx hawnhekk hija s-sidel li fiha wieħed għandu jirrispondi dawn il-mistoqsijiet dwar il-one stop shop Eh, kienet saret diskussjoni ta' orientament eh, f'Deċembru. Issa il-Kumitat irid isib um, soluzzjonijiet tekniċi fuq din is-suġġett delikata. Is-soluzzjonijiet ridu jqisu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u anke mbagħad il-pożizzjoni tal-maġġoranza tal-Istati membri infushom illi eh, qegħdin jitolbu f'dan ir-rigward illi E, kollom e, e, id-dritt illi kunem il-ħarsin ta' data personali fil-pajis fej jkun intużat id-data. L-affarijiet huma komplikati, tekniċi ħafna il-possibilità ta' kompromess u il-mistoqsija tiegħek jekk jista' laħa, hija iva u iva qegħdin nżommu f'moħħna dan it-tħassib li għandhom l-istati il ċittadini ġenerali u l-istati membri. Anka kien hemm inqalli jiena ottimist u iżejjed, anzi jiena bdejt il-semestru b'ħafna pessimizmu, jekk jina sam mm, ottimist minħabba li neħejna ħafna ostakli li xtibna li mustajiet neħħow, aħna bdejna semestru b'ħafna differenzi bejn l-istati membri eh, li kienem fostom illi eh, ħassow illi fil-regolament ġdid kienem il-riskju illi wieħed jitlef dak li kien akkwistat diġà fil-liġijiet interni u anka illi kienu ħajżdiedu il-piżijiet amministrattivi eh, fil- eh, fi rigward ta' daw il-proċeduri amministrativi biex ikunu jistaw jikkonformaw mar regola Naħseb li aħna rnexxilna nħolluha din l-oqda eh, sibna l-flessibilità neċessarja li ħatinżam U dan ħaj permettilna biex anka namlu passi gbar il-qoddim, kieku ma neħajniex dawn il-problemi, kien jieqaf dan il-fajl u naħseb illi jiena dan kien so, ta' soddisfazzjon għalija, mux qed niprofa nagħmel eh, propaganda, naħseb issa il-presidenza li jmiss tista' tkompli taħdem wara li neħina dan ix-xkiel u e, nkunu nistaw niproċedu bil-dossier. Ovvjament il-suġġett tal- tal-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti għadha mek pendenti u hija komplikata din isnija fis-sitt li kellna anka biex niksbu il-bilanċ politiku. Kien hemm anka bidliet fil-pajjiż u anka eh, fl-amministrazzjoni Amerikana ta' Obama u mm, eh, għalek eh, eh, mill seħ dak li seħ fil rigward ta' dan il-faj li ma' il-kondizjoni biex għet jgħamil progress, mek edin kiku eh, kontet nitkellem siċurilu dan ma' konċ nkun issa nejdu bil-mod kif qed nitkellem fuq palissa. fil rigward tal-sujġet ta' il-mistoqsija ta' kliniċi ma' naħsibx li għandu ikunem Naseb għandu hemm biżejjed professjonalità bħalissa e, il-relazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet l-oħra jridu jkunu irfinati e, iktar imma l-bilanċ li nkiseb bej l-istati membri qed jippermetti issa li wieħed e, isegwi dan il um, u jipprova jimxi lejn il-qbil fuq l-EPO Eh, jekk wieħed ovvjament isolvi l-problema li teżisti dwar il-relazzjoni li għandu jkollu li PPO mal-aġenziji fuq livell nazzjonali. Il-problema ewlenija kienet il-problema tal-kompetenza tal-VAT Eh, eh, u li hemmhekk kien hemm il-pożizzjonijiet eh, bedin ħafna. Aħna konna naqblu mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, ma kien hemm ħafna reżistenza min-naħa tal-Istati membri u naħseb li fis-sitxur li ġejjin irridu fil-fatt nikkonċentraw fuq dan il-punt partikolari sa fuq li justice. Aħna kellna l-approvazzjoni tal-pjan ta' ħidma tal-snin li ġejjin u um, fil-fat din dan huwa suġġett ta' priorità. Fir-rigward tal-detenzjoni eh, salu laqat fuq livell tekniku dwar l-iskambju tal-prassi tajba u anka fuq eh, il-mod ta' kif wieħed il- eh, kif jinżamu d-detenuti il sujġet li kien fid-dossier li kanna qoddimna ma kellux li xprunar neċessarju u fis-sitxur li ġejjin irridu fil fatti induru lej dawn il-punti speċifiċi u eh, naħseb it-ħassib tagħna eh, kien nix infakkar eh, huwa il-Kummissjoni kienet f'sitwazzjoni ta' bidla il-Parlament eh, kellu u koll elezzjonijiet u tħassib tagħna kien illi eh, ma stajniex li namlu passilura fuq ċertu dossiers, per eżempju fuq l-PPO u anka fuq il eh, trattament ta' data personali għalhekk aħna għażilna li ma kienu il suġġetti ġodda li stajna nintroduċu. U fost dawn pol poġejna il taħriġ tal-imħalfin u il suġġett eh, is-suġġetti li tħallow mill-krim. Eh, u dan b'rispett lejn il-kompetenzi tal-Parlament issa fil-fażi li jmiss Eh, eh, il-Kumitat irid ikkonċentra fuq ċertu punti il-xogħol li sar mill-kumitat kien tajjeb ħafna ma wisa ħafna u eh, jekk wieħed ma jagħtix prioritajiet allura ma jkunx jista' jiffoka fuq il-titjib um, tar-regoli l-iktar ħaġa ta' priorità hija ir-rabta li teżisti bejn il-finanzi u l-kriminalità organizzata u l-mod ta' kif jitmexxow il-finanzi f'dan ir-rigward eh, itħul eh, għalhekk eh, rridu naħdmu fuq dan il-patrimonju illi ikollhom dawn l-organizzazzjonijiet biex inkun se nagħmlu passil u dim sinifikattivi. Fuq uh, il-kustjoni tal uh, ġellida barranin il-foreign fighters nixtieq insemmi xi punti partikolari li aħna itrattajna anka flimkien mal-kollega tiegħi Alfano illi uh, huwa responsabbli mill-lat tal-kwistjonijiet interni fil-Ministeru tal-Intern rajna illi fil-liġi tana kienem toqob fil-rigward tal-individuazzjoni speċifika ta' dawn ir-reati marbuta mal eh, ma dawn it-tipi ma dan it-tip ta' fenomenu Ek ma l-ewwel eh, daqatajn l-element pozittiv kien li kien hemm għarfien eh, mill-Ministri ma mbagħad kien hemm nuqqas ta' disponibilità biex wieħed um- jilħaq eh, livell komuni fuq livell Ewropew dwar dawn il dan id-definizzjonijiet formulazzjoni il-definizjonijiet eh, fuq livell komuni li huma l-problema ħafna drabi, definizjonijiet legali huma komplikati. E, ħafna drabi l-affarijiet l-imġiba e, ikun hemm linja veru fina bejn dak li huwa legali u dak li huwa illegali u hemmhekk irid jintlaħaq il-bil e, jekk namlu affarijiet eh, differenzjati ħafna, differenti ħafna, nistaw noħolqu kontradizzjonijiet fil-snin, fil-sittinijiet, fil-sebajniet u fil-tmeninijiet, rajna xseħ meta eh, fil-kontinent ta' għana provajna namlu l-istess ħaġa jekk il-liġijiet ikunu differenti eh, ħafna, eh, dawn il-kriminali jkunu jistgħu jipprofittaw ruħom anka minn dawn id-differenzi li jeżistu. Anka jekk eh, ma hemmx din id-disponibilità li tinħoloq li jiġi komuni fuq livell Ewropew. Il-formulazzjoni tal-lingwaġġ komuni hija importanti biex inkunu nistaw naħdmu fuq uh, din il-problema, definizzjonijiet komuni. Naħseb li jiena mirrispondejt uh, il- um, mistoqsijiet uh, kolla illi għamiltu li fil-rigward ta' dawn tal-ħidma ta' f'dawn is-sitt xhur. Mhux qed musta noqot indum u e, e, intawal fuq e, il-fat li ottimist, imma nixtieq ngħid li aħna trattajna sitwazzjonijiet illi għal-kem kienem ħafna ħidma tajba fil-matul il-presidenza grega, xorta wahda ma kienux tkomplow ċertu affarijiet fuq il-PPO, per eżempju kien importanti illi nipruvaw zommu l-elementi ta' indipendenza għax fil-diskussjoni ta' qabel eh, eh, kienet isemmit ħafna l-kolleġjalità il-garanzija li eh, wieħed trid jagħti lill istati membri illi ma kienux sej bidlu il-liġijiet nazzjonali għamilna pasil u dimma għax il-pajjiżi li fil-bidu kienu ostili ħafna lejn eh, dawn il-regoli. E, issa huma aktar miftuħa lejn eh, l-arfin ta' din l-istruttura tal ippo illi eh, huwa pass il qoddim biex inkomplu bid-diskussjoni. Imma kak nifqowaw il-fatt illi issa individwajna din il-figura li hija autonoma, autonoma biex in inżommuwa din l-istruttura e, ma ħanix qegħdin nitkellmu biss dwar koordinazzjoni tal-prosekutur nazzjonali, ma l-indipendenza tibqa hemmhekk. E, Il-ħaqna dan il-punt taqbil u e, li ngħid huwa li fuq fajl bħal dan sar il-pass il-qoddim e, illi minar ma nixtieq noqgħod nifassizza ħafna kien pass deċiżiva. Thank you very much, uh, Minister. Grazie ħafna lil uh, Ministru Orlando tal uh, um, um, prezentazzjoni tijak, issa nistaw niproċedu bil-parti interna ta' diskussjoni għanna unek l sur Alfano, l-Ministru Taljan għall-intern, natiħ merħba għawek. Inti u kol għandek il-bicċa xoll li tati l-konklużjonijiet eh, tal-presidenza taljana eh, fir-rigward tal-lat tal-affarijiet kustonijiet interni, inti kont qed eh, tieħu fil-laqa tal-Ministri tal-Intern tal-G6 Parigi. u din hija opportunità tajba li inti forsi tatina wkoll naqra feedback minn min, min dik il-laqa. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja l-President u l-membri ta' dan il-Komitat għal din l-opportunità li qed permettinna li nuru l-iżviluppi ewlenin tal-qasam tal-affarijiet interni tul il-Presidenza Taljana. Politikament aħjar najdu li l-Italja ħadet fideja l-presidenza mill-ewwel wara l-elezzjonijiet Ewropej u kien moment verament delikat tal-Unjoni Ewropea propju mħabba dan il-fat, imma anka b'mod partikolari għal politika tal-qasam tal-affarijiet interni li għandhom il-prospettivi li bl-iskadenza tal-programma ta' Stokkolma reġgħu ġew infasta mill-ġdid permezz tal-lini gwida l-ġodda li ġew adottati mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju li għadda. L-Italja provat li minnaħa tigarantixxi l-kontinwità mal inizjattivi li diġà imbdew eh, fil-fażi ta' tmexxija minnaħa għall-oħra tal-istituzzjonijiet. Minnaħa l-oħra li tiġbor l-input tal- linji gwida biex inkunu nistgħu niżviluppaw attività intensiva li jissa edin in poġġu fidejn il-presidenzi l-oħra, partikolarment tal-Latvija u tal-Lussemburgu li maħħom na niformaw trio. Kwistjoni tal-immigrazzjoni kienu fiċ-ċentru tal-agenda tagħna mill-Kunsil Informali tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni ta' Milan fej kienem eh, diskussjoni pragmatika ħafna dwar il-modi ta' kif nistaw nifacċaw il-pressjoni migratorja fil-frontieri eh, esterni tal-Unjoni Ewropea. Issa skont dak li ġi stabilit f'Milan, kif ukoll wara l-ħidma tal-Task Force Mediterranean, Il-Kunsill tal-JHA ta' Ottubru li għadda fuq eh, indikazzjoni minnaħat tal-Presidenza approvaw tekst ta' konklużjonijiet li kien jismu azzjonijiet li jittieħdu biex itejbu il-ġestjoni tal-flussi migratorji U jekk kien u dawn il-konklużjonijiet dan jista' jkun pass addizzjonali fid-direzzjoni li aħna xtaqna ġifieri li konna rwol aktar attiv u ta' solidarjetà minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa dokument bl-artikli li lan ewlidi huwa li nindikaw mudell ta' risposta strutturata possibbli għal dawk is-sitwazzjonijiet ta' pressjoni bħal dawk li jinteressaw il-Mediterran. U dan huwa modell li jista' jintuża ukoll u din nixtieq verament intennija, dan jista' jintuża anka f'xenarji ġeografiċi oħra għaliex mhuwiex biss il-Mediterran li għajjem tħassib għall-Unjoni Ewropea? F'dan għafas għalek permettu li li najt li jena verament sodisfat li bdejna fazi ġdida fil-ġestjoni tal-frontieri mediterrani tal-Unjoni Ewropea u dan anka grazzi għat-tnedija tal-operazzjoni Triton minn naħa tal-Aġenzija Frontex. Dan huwa riżultat fondamentali mhux biss għall-Presidenza Taljana li eh, eh, eh, użat ħafna enerġija f'dan is-sens, u e, anka minnaħa tal-ħidma ta' Task Force Mediterranean, imma għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi li fl-aħħar mill-aħħar qed tibgħat sinjal konkret fuq il-pjan il pjan tal kontroll tal-frontieri esterni u l-ġestjoni tal-flussi migratorji jitfit mal-ġestjoni msaħħa tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea l-konklużjoni tifukaw anka fuq it-titjib tas sistemi ta' akkoljenza u azzjoni b'kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi li jiena naħseb li hija verament importanti u fundamentali għall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal dak li hija l-migrazzjoni. Il-pressjoni migratorja fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa rridu nikkunsidraw bħala strutturali u ħajkonna niddiskutu ħanka qasnin li ġejjin. U f'dan ix-xenarju jiena konvint li hemm eh, lok għal tisħiħ tal-azzjoni Ewropea għal dawk li huma l-pajjiżi terzi sabiex niprofaw nikontrollaw dawn it-tluq bla kontroll tal-immigranti, niprofaw niġġieldu traffikar tal-bnedmin u nibdew miexin lejn toro ta' migrazzjoni legali. Għalhekk hemm bżonn nappoġġaw nsaħħu l-politika tal-Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq l-approċċ globali għall-migrazzjoni li ġie adottat mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru tal-2005 u namlu dan billi na, ikonna bħala għan li natu konkretezza li l isħubijiet ta' mobilità li ġew maluqa u li naslu għal ftejmit ma' pajizi terzi oħra dak ta' Nigeria u għal-est biex iġi firmat. U għacċar li x-xenarji politiċi differenti tal-pajjiż individwali jipoġġuna qudiem poġġu qudiemna ostakli b'saħħithom eh, fil-bidu ta' ċertu azzjonijiet ta' kooperazzjoni bħalma jiġri fil-Libja, iżda huwa ċar ukoll li hemm bżonn inkunu aktar b'saħħitna biex inkunu nistgħu ninvolvu b'mod konkret dawk il-pajjiżi li huma lesti li kollaboraw. Fl-istess ħin hemm bżonn nikkonfermaw interazzjoni stretta mal-entitajiet internazzjonali multilaterali ta' stadan il-qasam li bdew mill-UNHCR pereżempju kif ukoll eh, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni biex ikunu nistgħu nsaħħu dawn l-azzjonijiet hemm bżonn li niżviluppaw sinerġiji pożittivi bejn il-politika ta' setturi tal-affarijiet interni u l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea u dan bilan li ikonna konverġenza ta' laniet kif ukoll nużaw bl-aħjar mod ir-riżultat li niksbu. Huwa propju f'din id-dimensjoni li l-Presidenza Taljana minnaħa appoġġat il-parteċipazzjoni fl-aħħar kunsilli eh, li kienem tal-ġustizzja u l-affarijiet interni tal-rappreżentanti tal-EEAS. Minnaħa l-oħra, organizzajna u kol f'Ruma fis-27 ta' novembru li għadda konferenza konġunta importanti tal-Ministri tal-Internu l-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea. U fil-fat l-orientament kien eh, ġi eh, kien hemm ehm, tal-najzjet fid-dettal fuq u, u kellna aktar diskussjonijiet dettaljati Għalhekk kien li norganizzaw laqa konġunta ġifri għal ewwel darba li kienna il-Ministri tal-Intern u tal affarijiet barranin fis-27 ta' Novembru bħalma qed f'Ruma. E, u dan fuq proposta tal-presidenza taljana li saret fil-summit ta' Milan fl-Ulju li għadda. Apparti dan l-appuntament e, li sar fil-27 ta' novembru, l-presidenza taljana e, ospitat ospitatu kol f'Ruma il-konferenza ministerjali tal-affarijiet baranin u interni tal-proċess ta' Rabat li huwa forum ta' dialogu importanti ħafna bejn l-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punentu ċentrali. U fit-28 ta' novembru dejjem f'Ruma organizzajna wkoll laqa ma' rappreżentanti tal-pajjiżi tal arm tal-Afrika u dan kien l-ewwel avveniment ta' tip tiegħu sabiex ikun nistgħu nibdew dialogu aktar strutturat fuq il-modelli ta' migrazzjoni fuq il- eh, Model iżiet ikkonċ solidat tal-proċess ta' rabat biex inkunu nistgħu nestendu ħanka għal ambiti oħra. Ir-riżultati internazzjonali huma raġuni li affarijiet li jkomplu jħasbuna u s-situazzjoni ta' instabilità fil-Libja li għada teżisti tirrifletti direttament fuq il-flussi lejn l-Italja u dan huwa eżempju wieħed ċar imma mhux waħdu Il-flus ta' rifugjati li ħirġin mis sirja diġa ħadet dimensjonijiet drammatiċi u tista' tiddetermina wkoll effetti destabilizzanti oħra fuq il-pajjiżi li huma viċin ta' Sirja kif ukoll hemm xenarji migratorji kif ukoll eh, xenarji politiċi u soċjali li huma qar minn dawk li hemm bħalissa. Il-kwistjoni ta' dawk li jitolbu l-azil li jaslu fl-Ewropa huma sfida ġo sfida u dan dejjem fil-qafas tal-ġestjoni tal-flussi migratorji. Is-sena li għaddiet ġiet approvata serje ta' interventi ta' leġislazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea li permettew li nalqu it-tieni fażi ta' dik li sejħet il-sistema komuni ta' azil Ewropew. Il-gvern Taljan bħal gvernijiet tal-istati membri oħra, issa huwa impenjat sabiex jgarantixxi it-twettiq ta' din is-sistema dan skont l-anijiet indikati mill-linji gwida strateġiki ġodda għal qasam tal-affarijiet interni li ġi adottat fil-Kunsill Ewropew ta' sbej 26 u 27 ta' ġunju tal-2014. Dan huwa għan importanti miex f'direzzjoni li għandu bħala għan li wassal għal proċeduri u livelli ta' akkoljenza li huma aktar omogeni eh, omogenji bejn l-istati membri. U jina nħoss li hemm bżonn iżda fuq livell ta' Unjoni Ewropea aktar progress. Mod partikolari rridu nimxu lejn mekkaniżmu ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-azil. U għalhekk il-Presidenza Taljana ipprovat tniedi riflessjoni fuq livell tekniku. Anka jekk aħna nafu li dan lan huwa verament diffiċli li nexxinna nilħuh f'perjodu qasir. Min barra dan aħna fiduċużi li l-isforzi li saru minnaħa tal-Presidenza Taljana biex niżviluppaw il-negozjat fuq il-proposta ta' emenda ta' regolament ta' Dublin għal dawk li huma il-leġislazzjonijiet għal minorenni mhux akkompanjati li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni fl-Ulju li għadda jistaw issa jitkomplu mill-ħidma tal-presidenza tal-Latvja. U għalek issa bħalissa dej dibattitu bejn l-istati membri għall iżviluppi ta' proġetti għal ħolqien ta' ċentri maħsuba għal migranti eh, fil-pajzi terzi ġviri ta' tranzitu sabiex f'dawk il-postijiet f'dawk il pajjiżi bil-kollaborazzjoni tal-UNHCR ikonna l-screening, ikonna screening ta' talbi tal-azil. Issa dwar il tqassim fl-Unjoni Ewropea Din hija xi ħaġa li tissir e, perspettiva ta' solidarjetà u tibda mill-bażi volontarja tal-Istat membru. L-impenn tal-Presidenza Taljana fokat ukoll fuq il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' afas koerenti ta' kanali ta' immigrazzjoni legali u faċilitazzjoni ta' tħul ta' vjaġġaturi bona fede, iġviri il-pakket Smart Borders. Frontier intelligenti fil-fatt dawn huma strumenti fondamentali sabiex fil-garanzija sħiħa ta' sigurtà Ewropea nkunu nistgħu nifavorixxu rapporti virtużi mal-pajjiżi terzi e, u ċittadini tagħhom kif ukoll biex nappoġġaw il-prospettivi ta' tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ta' oriġni ta' minn fejn ġejjin l-immigranti. Għalhekk aħna mxejna l-qudiem fl-isforzi tagħna biex niżviluppaw in-negozjati fuq il-proposta ta' direttiva fuq il-kundizzjonijiet ta' tul u ta' waqfa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal raġunijiet ta' riċerka u studju. U aħna nittamaw li kemm jista' jkun malajr ikun possibbli li nibdew diskussjoni mal-Parlament Ewropew fuq dan. Issa dwar is-sigurtà, Il-presidenza fil-fat tat attenzjoni partikolari għal ġlida kontra r-radikalizmu, terrorizmu, il-kriminalità organizzata, kif ukoll dawk il-fenomeni kriminali kollha kemm huma li huma marbuta b'xi mod jew ieħor mal-immigrazzjoni illegali pa' traffikar eh, Tal Din il-priorità fl-imkien mal-ġlieda għal ċiberkriminalità jmorru jkunu konfermati wkoll fl-istrateġija l-ġdida ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea ħad tiġi approvata sena d-dieħla. Il-presidenza taljana propju fid-dawl tal-predispożizzjoni ta' dan id-dokument tant importanti appoġġat l-adozzjoni ta' tekst ta' konklużjonijiet minnaħa tal-Kunsil tal-Affarijiet Interni tal-Ġustizzja tal-5 ta' Diċembru ta' din is-sena. Issa preferenza speċifika l-ġlida kontra kriminalità organizzata, l-Italja proponiet u kisbet l-approvazzjoni minnaħa tal-Kunsil tal-Ġustizja u l-Affarijiet Interni ta' 5 ta' Deċembru ehm, test ta' konklużjonijiet fuq il-ġlida kontra l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fl-ekonomija legali permezz ta' traċċabilità u l-monitoraġġ tal-flussi finanzjari b'referenza partikolari għall appalti pubbliċi. Fil-fatt l-Italja hija konvinta li il-level ta' komplessità organizzattiva kif ukoll il-kollegament internazzjonali qed jintlaħqu mill-kriminalità organizzata jitolbu eh, rikonoxximent jew arfin ikbar minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex inkunu nistgħu nigarantixxu risposti aktar effettivi eh, naħa tal-awtoritajiet tal iforzar tal-liġi tal-istati membri differenti. F'dan il-qafas aħna promovejna wkoll il-ħolqien ta' Network Operativa Ewropea biex niġġieldu eh, l-organizzazzjonijiet kriminali li għandhom bażi mafjuza. U din tappoġġa rizoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-5 ta' Deċembru tal-2014. Issa fil-qafas tal-ġlieda kontra it-terrorizmu u ir-radikalizzazzjoni l-Presidenza Taljana tat attenzjoni partikolari lil fenomenu tal-foreign fighters. Wara li l-Kunsill Ewropew ta' 30 ta' Awwissu tal-2012 talab li naġlu il-miżuri li huma maħsuba biex jimblokkaw il-flussi ta' dawn il-ġellida barranin fl-Iraq u fis-Sirja, Presidenza Taljana tat priorità ewlenija l dan id-dossier. Il-Kunsill E, tal-ġustizja l-affarijiet interni e, diskuta din il-kwistjoni fil lata 9 ta' Ottubru. U faslet numru ta', ta miżuri li rridu jittieħdu. Il-ministri fil-fat daħlu fid-dettal dwar kif jistaw jużaw bl-aħjar mod il-kontrolli fil-frontieri esterni. Iġvi dan dejjem perspettiva verament qasira ta' ħin, kif ukoll liema kienu l-aspetti li jistgħu jittejbu u dan f'qafas ta' medda medja ta' żmien. Biex inżidu l-skambju ta' informazzjoni tal-ġellida barranin, ġew ottimizzati numru ta' sistemi fix-xhur li għaddew, mod partikolari dwar l-użu ta' SIS 2 u id-dossier tal-analiżi tal-Europol. Il-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni eżaminaw ukoll kif jistgħu itejbu il-risposta ġudizzjarja għal din il-problema. Biex ikunu nistgħu nifacċaw ir-radikalizzazzjoni u ir reklutaċ il-Kunsill tal-Affarijiet tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni eh, approvaw linji gwida apposta, ġviri linji gwida tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex tiġġieled ir-radikalizzazzjoni u reklutaċ din hija definizzjoni. U dawn il-linji gwida huma ta' rilevanza partikolari għal eh, ġilli da barranin u għandhom lan li jtejbu il- il-miżuri ta' kontraradikalizzazzjoni li ġew approvati fl-2012 f'Ġunju. U fil-fatt diġà hemm ċertu miżuri li qed jittieħdu minn ċertu stati membri biex niġildu radikalizzazzjoni fuq il-web Fil-8 ta' ottubru fl-Lussemburgu, ġviri, il-ġurnata qabel il-Konsil tal-ġeħeċe, aħna promovajna ikla jew laqa informali mal-rappresentanti eh, importanti tal-internet mill-puntatlu li huma dawn ir-rappreżentanti juruna il-moment tal-organizzazzjoni tal-komunikazzjoni tal-komunitajiet u hemm il-preżunzjoni l-oħra li l-attak mhuwiex biss fuq il-gvernijiet ma fuq il-popli. Għalhekk hemm bżonn li nsibu forum ġodda ta' kooperazzjoni fir-rispett tad drittijiet ma' l-industriji li jieħdu ħsieb l-internet. Presidenza Taljana tat attenzjoni kbira għat twettiq tal-miżuri ta' ġlida kontra it terrorizmu fiħdan il-gruppi tekniċi differenti ta' ħidma. B'dan il-mod għamlet li huwa possibbli li hemm titjib sinifikattiv eh, fil-ħidma Nixtieq nenfasizzaw koll li t-teddida għadha waħda gravi u għatem hemm ħafna ħafna li jrid isir. lill kunsil tal-JHA flimkien mal-Koordinatur ta' Kontraterrorizmu tal-Unjoni Ewropea ħajkomplu jagħmlu monitoraġġ tal-twettiq ta' dawn il-miżuri. U tul il-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-10 ta' Ottubru kien hemm ukoll dibattitu iddettaljat fuq dan is-suġġett ġifieri tal-affarijiet tal-ġelida barranin. B'mod partikolari dwar il-lini gwida fuq żewġ suġġetti ċentrali bħal eh, il-bżon li nmexxu qudiem il-ħidma li deġa tinbdiet fuq il-fajl tal-PNR Unjoni Ewropea. U l-aħjar twettiq tal-kontrolli fil-frontieri esterni permezz tal-użu sħiħ tas-sistema SIS-2 U f'dawn iċ-ċirkostanzi fil-fatt il-dakinhar anzi il-Kunsill approva wkoll il-bidu ta' 22 ehm, miżura bħalma diġa semmejt eh, li ġew approvati f'Ġunju tal-2013. U fost dawn l-azzjoni speċifiċi naħat gost li rajt li fuq proposta tagħna tal-Presidenza Taljana eh, ġiet inkluża wkoll il- possibilità ta', ta teams multinazzjonali ad hoc fuq il-ġelli da barranin sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni u kollaborazzjoni operattiva anka dwar dan il-fenomenu tal-ġelli ta' barranin. Presidenza Taljana minn barra dan nidiet ukoll proġett b'subija mal-Europol li hija fija netwerk Ewropea ta' punti ta' kontatt ta' kontra terrorizmu li hija esklużivament dedikata għal fenomenu tal-ġelli ta' barranin Hemm ħafna pajjiżi Ewropej li huma interessati f'din l-inizjattiva li ħassir protokoll operattiv. Apparti, dejjem tul il-Kunsil tal-Affarijiet tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni riċenti ġew eh, indirizzati wkoll li linji gwida għall-implementazzjoni tal ġlieda kontra il-terrorizmu, partikolarment dwar ir reklutaġġ Mela biex nagħlaq l-intervent tiegħi, Nixtieq għal darboħra nirringrazzjakom ta' din l-opportunità li tajtuni f'din li namlu dan id-dibattitu li huwa eżempju pożittiv ta' komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u jina konvint li fil-ġejjieni l-Unjoni Ewropea dejjem ħajkollha bżonn aktar interazzjoni u kollaborazzjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew li l-unika għan tiegħu apparti l-pożizzjonijiet ta' differenti li jista' jkun hemm L-unika għana għek huwa dak li nibnu Ewropa aktar ħilsa u aktar sigura. Grazzi. Anzi, sur President, nixtieq inżid xi ħaġa li fuq is-summit tal-G6 f'Pariġi jiena ma weġib ċat mistoqsija tiegħek għaliex dinija laqa informali ta' forum li ma jħuġ deċiżjonijiet li sar e, f'Pariġi fis-6 ta' Novembru taħt il presenza Franċiża għalhekk kieku l-aħjar ħaġa tkun li il-kollega Kaznev jikkomunika r-riżultati ta' dik il-laqa. Jiena ma nixtieqx e, nirfes kallijiet il ħadz grazzi. Thank you very much. Um, also, uh, this uh, a very Grazzi ħafna u grazzi għal din il-perspettiva verament komprensiva tal-konklużjonijiet. Issa għandi dissa talbiet għal-kelma, ħafna, għal-ħin li fadlinna, għalek nishtiq nitlobkom li tkunu konċizi titkelmux aktar minn zewċ minuti kull wieħed. Aħna għanna interpreti tajbin ħafna jiet il-President, nringrazzjaħ. Iżda biex ikunu jistaw jaħdmu kif suppost għandkom bżon titkelmu bil-mod. Mela, l-ewel rappresentanta hija Sinjura Metzela. Ah, Sur President, grazzi Ministru tal liġejt ġejt qoddimna l-lum u tal-rapport estensiv tiegħek. Ser nifoka fuq ftit punti prinċipali u mbagħad il-kollegi tiegħi ser jidħlu iżjed fid-dettall dwarhom. Dwar l-immigrazzjoni kif attinti l-Italja kienet u kellha rwol prinċipali u fil-operazzjonijiet ta' salvjataġġ fil-Mediterran dan is-sajf li għadda bl-operazzjoni Mare Nostrum li kienet operazzjoni unilaterali u militari iżda issa li ġiet fit-tmiem tagħha L-ewwel nett sena ilu wara t traċedja f'Lampedusa, il-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni importantissima tista' tgħid biqbil bejn il-gruppi politiċi kollha li tat il-direzzjoni l-way forward dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. U f'dik ir riżoluzzjoni aħna sejjaħna għal mekkaniżmu li jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi li jirriduċu l pressjoni fuq dawk l-istati membri li jirċievu l-iżjed numru proporzjonatament ta' applikazzjonijiet ta' azil u benefiċjarji ta' Inter, ta' protezzjoni internazzjonali jew f'termini assoluti jew f'termini ta' proporzjonalità. Tista' iżżid fuq dak li diġà dwar il-progress li sar fil-Kunsill fuq dan il-punt koll dwar ir-relokazzjoni. Nafu kemm din ija eh, huwa għodda importanti biex jgħin l-istati membri bħal tiegħi pereżempju dik ta' Malta tista' tagħtina iżjed informazzjoni jekk kienx hemm xi ċaqliq fuq pledges ta' stati membri li jgħinu lil stati membri oħra li għandhom li għajnuna bħal dan. Kien hemm movimenti f'dan is-sens fil-Kunsill ftit ta' snin ilu iżda issa nħossu li qisu ma ġara xejn. it tieni net, inti um, sodisfatt bil-risposta ta' Frontex meta bdiet l-operazzjoni Triton u sa fejn taħseb li ħajkun hemm suċċess fejn meta kumparat u mqabbel mas-suċċess ta' Mare Nostrum. Aħna nafu u naħseb kollha kemm aħna naqblu li l-operazzjoni Srajtin tista' tkun ta' suċċess biss jekk l-istati membri jagħtu ir-riżorsi neċessarji għal din l-operazzjoni biex, biex tkun ta' suċċess. Tista' tgħidilna ftit jekk hemm xi xi ċaqliq minn xi stati membri biex jagħmlu dawn it-tip ta' kontribuzzjonijiet? U finalment fuq is-sigurtà tal-sigurt fuq l-istrateġija tas-sigurtà interna la darba il-prioritajiet qed jiġu diskussi issa dwar miżuri speċifiċi li nistgħu nieħdu tista tgħidilna x'inhuma dawk il-miżuri fuq iż-żieda fl-estremiżmu u fir-radikalizzazzjoni fil-mistoqsija tiegħi kellu wkoll l-issue tal-foreign fighters imma naħseb li r-risposta diġà tajtieli fl-intervent tiegħek. Grazzi. Thank you very much, uh, Ms. Metzola. Next is uh, Madam. Grazie, signora Metzola. Issa Ms. signora Kinnici, jek Grazie, President. Grazie, Ministru, anke lilek għal rapport komplettijak u għal ħidmietek Fil-settur tal-ġustizja, kif qal is-sur Orlando, intu kol Ministru Alfano tajtna prezentazzjoni dettaljata fuq il-ħafna xogħol li sar fil-semestru tal-Presidenza Taljana biex bekk naslu għal definizzjonijiet ta' miżuri speċifiċi f'dan is-settur ta' sigurezza jew l-affarijiet interni jew inkella biex inwittu triq biex xogħol tal-Presidenza Taljana biex tgħaddim bat ix-xogħol fidejn il-Presidenza Latvjana Nixtieq nitkellem fuq suġġett li huwa l-qalbi partikolarment għaliex jien ħdimt ħafna fil-qasam tal-ħarsin ta' drittijiet ta' tfal ta' taħt ta' Norbot mar-rapport tiegħek fuq il-tfal mhux akkumpanjati li jkunu ġej minn pajjiżi oħra baranin. Nixtieq nistaqsik propju xi ħaġa fuq dan l-ambitu. Tista' tina ftit iktar tarif dwar l-interventi speċifiċi li ġew adottati jew inkella li nbdow fir-rigward it-tfal barranin mhux akkumpanjati li nafu li huma ħafna fit-territorju tagħna anke jekk m'hemm stimi preċiżi, anki fuq il-kwistjoni tal-uħ u anke għal dak li jfittxu eżil. Tista' tina ftit iktar informazzjoni dwar il-ġlida kontra il-kriminalità organizzata li għandha fidea it-traffikar tal-bnedmin meta nqisu li ħafna drabi dawn stess tfal ta' taħt l-età ikunu involuti u ikunu jinsabu fl-attività illegali ta' dawn tal-organizzazzjonijiet kriminali u għalhekk nixtieq nkunu nafu aktar fuq dan il-punt. Grazzi. Il-President kien hemm żewġ talbiet oħra għal mikrofonu. Il-Ministru jkollu jwieġeb għalhekk irkolli nagħlaq eh, billi jitkellem l-ewwel is-Sur Coelho. Grazzi, President. Ministru Alfano, għandi tlet punti li nixtieq nagħmel. L-ewwel Grazzi ħafna lill-Presidenza Taljana għal xogħol tagħha u għal kooperazzjoni eżemplari mal-Parlament Ewropew. It-tieni nixtieq nirringrazzjak għal reqqa li tajt fuq il-flussi migratorji fil mediterranu naqbel miegħek li għandna bżonn approċċ aktar ġenerali għall-immigrazzjoni fil-Mediterran. Madana kollu rridu naġixxu fuq medda qasira ta' żmien biex nevitaw li l-Mediterran isir iċ-ċimiterju Ewropew kif l-dusija tiegħu il-Papa iddeskrivih fid-diskors tiegħu fi Strasburgu. Lilin minnek nixtieq ngħid li jiena kont diżappuntat mill-pożizzjoni tal-Kunsill ta' nhar il-5 ta' Deċembru dwar il-valutazzjoni ta' Schengen. Jien kont qed li l-Kunsill jiffaċilita dħul fis seħ tal-mudell il-ġdid u kont qed nittama li dikjaraw appoġġ sħiħ għall-istituzzjonijiet li ħajkollhom rwol miżjud f'din is-sistema li għam il-Konsil kien differenti. Dawe faħru din is-sistema għal xejn xejn, kien hemm standards doppji ma kienx qed taħdem is-sistema anke meta l-Istati membri rridu jidħlu fiż-żona Schengen bħal Bulgarija u Romanija qed jaraw dan għaspejjeż tagħhom, imma anki pajjiżi li diġà kienu f'Schengen sabu diffikultà il dokument tal-Kunsill sa fej għandix naqsam jien isu tentattiv li mmorru lura lejn il-passat f'din is-sistema ta' Schengen Assessment li kienet intergovernattiva u mhux strument tal-komunità. Din jiddispjaċina b'dan l-iżvilupp u verament diżappuntat b'dak li għamiltu, ma kienx so li temlu hekk. Grazzi, issa, is-Sinjura Schlein. Sì, grazie, grazie. Grazie, grazie Ministru għal rapport tijak. Nishti nitlab biex ittina tarif dwar l-operazzjoni Triton, mod partikolari li qed jilqa favur il-Ministru. Vera miexe fid-direzzjoni tajba li kunem sim ta' responsabiltajiet għal sfida li ma tistax tkun biss fuq spallejn tal-pajizi tal-frontiera tal-Unjoni Ewropea, imma rridu jkunu ta' fuq spallejn l-Ewropa kollha. Madana kollhom ħafna tħassib għaliex bħalma taf l-operazzjoni Triton m'għandix l-istess mezzi għad dispożizzjoni, anzi huma ferm inqas minn dak li kien alloka il-Gvern Taljan b'Mare Nostrum li minnek hemm ukoll kwistjoni tal Zoni ta' intervent tal-operazzjoni mhux ta' 172 mil li hemm il-kosta ma' 130 mil biss. U mbagħad hemm kwistjoni tal-mandat ta' Triton meta mqabbel mal-tiftixu salvataġġ li kien hemm fl-operazzjoni Mare Nostrum. Kien hemm ukoll tħassib tad direttur ta' Frontex li waslinna tħassib tiegħu. Nixtieqek dwar tarrifna daqsxejn dwar l-interventi li kien hemm fl-ewwel xar ta' ħidma lil mill-frontiera minn din l-entità. It-tielet domanda hija din. Nistgħu nkunu sodisfatti u dim l-idea li l-idea ħansolvuha billi innaqsu ż-żona ta' intervent tagħna it-ħassib tiegħi huwa dan. Nemmen li b'dan il-mod qed nissugraw li konna nawfraġġi ġodda u ma narawx iktar l-imwiet f'nofs ta' baħar u ma rnexxinix nevitaw is-sitwazzjoni ta' ċimiterju Ewropew. Irnexxina noħolqu ċimiterju mhux għażil eh, komuni Ewropew fl-Ewropa, grazzi. Grazzi, jgħet il-President, issa il-Sinjura Spinelli. Grazzi, l-odwa tajba, Ministru. Nishtiq nistaqsik xaħġa malajr malajr. Li diġa semmiet fuq fuq mill-kollegi fuq Mare Nostrum u kif imbidlet ma Triton. Nishtiq najdlek dan. Emmin mux għatiet l-affarijiet kif inuma, inti tibqa' sostni li l-Ewropa permezz ta' Frontex ħaddet fuq spallejha affarijiet li ma setax twettaq l-Italja waħedha. Iżda mbagħad id-direttur ta' Frontex qed jgħid xi ħaġa oħra, Klaus Rossler, fitra li bat il-Ministeru tal-Affarijiet Interni fejn huwa qal li huwa mħasseb dwar il-wis interventi li kien hemm li qed jiġru mill-Italja u li lin miż-żona ta' interventi, ġifieri li lin mill-30 mil li kienu osservati mill-Unjoni Ewropea. Dawn id-dikjarazzjonijiet mhumiex koerenti mal-pjan li ta' ħidma u laqas ħejġu jusa fil-futur, sfortunatament, min qed jikdeb hawn u lil min f'din il-ġrajja ta' niket, Sur Ministru. Hawnhekk nistaqsik fit-tmiem il-semestru tista' teżiġi iktar kjarifiki minnħa ta' Frontex u tfakkar il-Frontex x'inhuma regolamenti li ġew stabiliti fit-tmim tal-2013 li obbligawha mhux biss li tagħmel kontroll tal-frontieri imma li tagħmel ukoll tiftix u salvataġġ u li tirrispetta l-liġijiet elementari tal-baħar. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-kollega li jmiss hija s-Sinjura Ferrara. Grazzi President, Lodwa Tajba, Ministru, Alfano. Jien ukoll nixtieq nitkellem fuq Triton. Kif qalet il-kollega Schlein Spinelli, nixtiequ iktar ċarezza fuq il-mandat ta' din l-operazzjoni. Tennejt li qed nitkellmu dwar il-kontroll tal-frontieri esterni imma anki fiħdan konvenju organizzat mill-Parlament Ewropew f'Katania fix-xahar li għadda kien hemm uffiċjal tal-Marina tal-Militar Naval Italjan li marret li lin minn dak li kien hemm fil-mandat, ġifiri li kunem kontroll tal-frontieri esterni biss, imma qal l-operazzjoni tmur li lin anke għall-operazzjonijiet ta' search and rescue, u għalhekk irridu iktar ċarezza. Fejn tal ta' ruħa għal-kontroll tal-frontieri, tista' tmur li lin mill-30 mil territorjali, tista' tagħmel operazzjonijiet ta' tiftixu ta' salvataġġ, Nixtiequ aktar ċarezza propju fuq dan il-punti u nixtiequ ċarezza wkoll fuq il-proċess ta' Kartum. fil prezentazzjoni tar-rapport tiegħek qed qabel illi qed nitkellmu dwar ġestjoni ektar effettiva tal-flussi migratorji, tal-proċessi ta' kooperazzjoni li għandhom jiġu finanzjati bil-fondi tal-Unjoni Ewropea, bil-kollaborazzjoni internazzjonali għall-immigrazzjoni u ftehim mal-UNHCR. Imma mbagħad meta tara l-affarijiet iktar fid-dettall ma nafux eżattament x'inhu ma dawn il-proġetti minn ħajħu sem li hemm ħafna tħassib fuqhom ħafna biża wkoll dwar tkasbir possibbli għad drittijiet tal-bniedem u għalhekk nistaqsik tiċċaranna daqsxejn l-affarijiet fuq il-proċess ta' Kartum li tnieda anki x-xar li għadda. U kontattajtu koll li matul semestru tal-presidenza taljana fuq rigward il-kontroll tal-frontieri esterni kelkom fil-mira li tindirizzaw ukoll lil uħ tal-immigranti. Naħseb li hemm ħafna xi f'dan il-qasam fil-livell Ewropew. Għanna l-eżempju tal-Italja, b'xorta ħażina fuq l-iskandli reċenti fir-rigward l-infiltrazzjoni tal-mafja fil-ċentri ta' detenzjoni tal-ewwel il-qoħ, ta' sqallija, ta' ħafna postijiet fl-Italja fejn zgarrajna. U jiddispjaċini mir-riżultat li kisbet il-presidenza fir rigward traċabilità tal-flussi finanzjarji biex niġildu kontra l-operat tal-mafja. Huwa ċar illi hemm bżonn niġġieldu ma rridu noqogħdu dejjem sebajnin kif l-organizzazzjonijiet kriminali anki fosthom il-mafi jistgħu jaqalawha tajjeb anki għaskapetu ta' ħaddieħor anki minn dan min ifiċċex l-ażil. Grazzi. Thank you very much. Il-President, grazzi. Eżis kollegi, fadlinna kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu fuq il-lista. Nitlobkom iżommu ma' minuta jekk jogħġobkom għax inkella il-ħin għal-ministri ikun ftit wisq biex ikun jistgħu jwieġbu. Ifukaw fuq punt f'minuta. Issa il sinjura Bjork. Tack så mycket, jag ska försöka fatta mig kort. han eh, är provan nkun konċiża. Aħna, il-grupp tal-xelluk, nħossu illi il-refugġati kif nindirizzaw ir refugġati huwa ħażin. Qed niprofaw namlu repressjoni u mhux nitkellmu fuq l-affarijiet fondamentali, kif nistgħu ntejbu l uħ fl-Ewropa. Għanna l-komplaċità li nilqgħu iktar refugġati, però jrid ikollna akkoljenza li tkun denja U dan għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna meta nfasslu l-politiki tagħna. mistoqsija l-Presidenza Taljana tiegħi għandha x'taqsam ma' żewġ punti li tqajmu minn kollega qabli. Waħda minnhom hija din. Aħna qed nippruvaw niksbu informazzjoni fuq ir-riżultati, imma ma ksebna xejn. F'dawn l-operazzjonijiet, kemm kien hemm arresti min-naħa tal-pulizija? Kemm zamma un nies xieġri minnhom dawn in-nies, jinħelsu mbagħad jew inkella jiġri xi ħaġa oħra, x'jiġri minnhom. Dawn huma informazzjoni li jixraqlu li jisħoqlu jirċievi il-Parlament Ewropew. Il-kollega ta' qabli tkellem dwar il-proċess ta' Kartum u aħna nibżaw li għanibdow kooperazzjoni ta' dan it-tip li għat sogra li tkompli twassal għal twessieħ tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea b'mod inaċċettabbli, ma nistgħux naħdmu b'kondizzjonalità mal-Istati membri li jridu jikkontrollaw il-flussi migratorji. Ma nistgħux nikkollaboraw ma' dittaturi bħal dak ta' Sudan. Niqafaw, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa Signora Weinberg. Eh, tack för ordet och tack eh, herr minister. Riva, grazie Hafna tali tajtni il-mikrofonu ringrazia nirringrazzjak tal-prezentazzjoni tijak. Għandi xiftit mistoqsijiet. il-kol naqblu illi irridu inwaqfu li traffikar tal-bniri maġnaqti wasal l-aktar problemi mal-mistoqsija kif se namlu dan. Naħseb illi irridu naħdmu aktar fuq il-frontieri esterni tagħna manka dawk interni. Inti tkellimt fil-bidu dwar l-immigrazzjoni legali. Hemm modi legali ta' kif wieħed jista' immexxi dawn il-ħadima staġjonali u anke lir-refuġjati. Ma mbagħad inti semmejt ukoll l-screening. Kif qed timmaġina li dan jista' iseħħ ħa tisforza li l-istati membri biex eh, idaħlu aktar emigranti jew ħaj eh, jitqasmu b'xi mezzi oħra irridu niġbru ir-refuġati u um, għom eh, fl izvezja per eżempju fejn għandna tiġa ħafna immigrazzjoni. Aħna nieħdu 25 aktar eh, immigranti, fil-mija aktar immigranti mill-li tieħu l-Italja mm, fis-sena dan. Nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar dan. il-risposta tiegħi kienet eh, qasira. Il-mistoqsija tiegħi il-Presidenza Taljana kienet qed taħdem fuq id-direttiva tal-trattament ugwali il-rispettivament minn kollox. Iġifieri il-direttiva li tissejjaħ id-direttiva ta' trattament ugwali. Imma ħafna stati membri huma imma ħasbin dwar il-limitazzjoni tal-drittijiet ċivili minħabba din il-proposta. E, jista' jkun hemm interpretazzjoni ħażina tagħha din din aktar minn mija mit NGOs e, għamlu itra lill-President e, Juncker u talbulu jneħi id-direttiva inti Eh, xini l-opinju tijak dwar dan? Grazie ħafna lil kollega il-Sinjura Fontana sa? il sur Fontana anzi. Lodwa tajba, grazie President, grazie Ministru Alfano. Malar malajr. Nistaqsik huwa dan Hemm differenza sostanzjali fl-attività li ser issir mill-operat Triton meta mqabbel ma' dak ta' Mare Nostrum għaliex smajt ħafna kollega qabli li tkellmu dwar il-fatt li Mare Nostrum kienet operazzjoni ta' salvataġġ iva, imma ikolli ngħid li b'din l-operazzjoni ġdida kien hemm ukoll b'dik l-operazzjoni kien hemm l-ikbar numru ta' mwiet mill-1500 lawn u ma jistax ikun nibqgħu sejrinek Kien hemm elf tfal li daħlu fil-territorju Ewropew, t 3000 laqqas nafux nafu sar minnhom. U għalhekk rridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm inċentivi li jerġgħu jirrepetu ruħhom dawn l-affarijiet. Għalhekk ma jkunx aħjar li nbidlu għal kollox il-perspettiva tagħna u namlu mod li dawk il-pajizi tal-oriġni ta' dawn il-pajizi minn fejn jitilqu dawn il-pajizni u fejn hemm il-gwerer nkunu nistgħu ngħinuhom hemmhekk fil-kostitwenzi tagħhom Dan qed ngħidulek għaliex nafu li 80% ta' dawn in-nies li jiġu fuq territorji tagħna jiġu mill-Libja u b'xorta ħażina fl-Ewropa hemm minnu responsabbli għal dak li ġara fil-Libja u għalhekk l-Ewropa ġala darba għamlet ħsarat ċertu nħawi fid-dinja bħal pereżempju fil-Libja jew parzialment anke fis-Sirja, forsi tagħmel tajjeb għal ħsarat li għamlet billi toħloq soluzzjoni li toħrożhom id-diffikultà li nisabu fiha bħalissa. Ħaġa tal-aħħar fir-rigward ir-rimpatrijazzjoni tal-individwi hemm min ikollu dritt li jkun refuġġat imma oħrajn huma mod illegali. Għamilna xi ħaġa fuq dan dawn is-daħħar sitt xhur jew le. Grazzi. Thank you. Grazie ħafna. Signora sinjura Dallissa. I'll promise I'll be quick. <laughs> um, about the legal migratory flows, Minister Alfano, you spoke um, a lot. Dwar il-flussi migratorji, inti semmejt uh, il-migrazzjoni legali u il-kanali tagħha. Il-Parlamentu kolla titkellem dwar dan. X'inhija il-pożizzjoni tal-istati membri differenti fuq din il-kustjoni importanti u bliema mod se jkollna approċċ komprensiv inkluż eh, dawn il-kanali adekwati ta' migrazzjoni legali. Fid-dokument li rċivejna qed insemmu l-ħtieġa tal-impen tal-Ewropa dwar il-resettlement imma hemm um, stati membri li jaqblu ma daw imma oħrajn li qed iħossu li dan għandu jsir biss għabbażi volontarja ħajkun hemm dan l-impenn inti qed taħseb li ħajkun hemm soluzzjoni situazzjoni u uh, liema soluzzjonijiet hekk hemm qegħdin tikkunsidraw. Grazzi ħafna fl-aħħar Għandi mistoqsija jiena u kol inti semmejt il-ġbir tal-PNR, il-records tal-ismijiet tal-passiġġieri li għada fil-Kunsill u l-approċ ġenerali ta' din id-direttiva jmur lura l-2012 u din is-sena f'April ħarġet sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja fuq il iż-żamma tad-data personali u l-mistoqsija tiegħi il-Kunsill kemm isu isa din is-sentenza u l-pożizzjoni tiegħu eh, dwar il-PNR fid-dawl ta' din is-sentenza kemm politikament u kif ukoll legalment mela nadilek il-mikrofonu għandek 10 minuti jekk ikun hemm bżonn ta' naqra aktar ħin eh, l-interpreti ħajatuna ovvjament naqra ħin aktar. U għandek il-mikrofonu. Grazie President. Grazie President. Għandi 10 minuti inti għettejtu xek. Għandi ħafna mistoqsijiet u għalek uh, ħaniprofa nkun veloċi. Suġġett uh, li jistama uh, eh, ħafna kienet dik tal-immigrazzjoni. Ma teżistix azzjoni illi waħeda tista' eh, eh, tiffaċċa dan il-fenomenu pal dak ta' traffikar tal-bnedmin u l-immigrazzjoni illegali u irregolari. Teżisti, strateġija missjoni teżisti. U aħna irridu napplikawa kemm jista' jkun bl-isforzi ta' kulħadd l-istrateġija edha taħseb għal azzjoni ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi um, terzi fil-Mediterran anka azzjoni ta' Frontex fuq livell marittimu u azzjoni tal-Ewropa illi minnaħa tagħha titkun kapaċi ikolla viżjoni ta' sistema però permezz ta' sistema komunita għażil. Jekk wieħed jiġbor dan kollu flimkien, diffiċi biex wieħed jaħseb illi l-Ewropa għanda xi eh, kapacità illi eh, tifaċċja dan il-fenomenu eh, li mhux fenomenu ta' emerġenza ma huwa fenomenu li qed iseħħ issa. Jekk wieħed ma jistax qod jaħseb li jista' jitratta l-immigrazzjoni bħa taħt din l-entità emerġenza, nafu illi xqed iseħ fċertu partijiet tal-Mediterran, il-persekuzzjonijiet li hemm il-gwerer, in-nuqqas ta' stabilta fil-Libja, dan kollu qed iseħ u ovvjament il-suġġett tal-emigrazzjoni ħajibqa' qudiemna għal tul ta' żmien bħal maġara anka f'perjodi oħra tal-istorja u għalhekk il-Parlament u l-Gvernijiet tal-Istati Membri u l-Kunsil jridu jaħdmu flimkien fuq viżjoni ġenerali. U fer rigward ta' din il-viżjoni ġenerali jiena ħanibda minn Kartum Aħna nħossu illi kien suċċess ta' din il-presidenza xall-ewwel darba rnexxina ninvolvu f'livell ministerjali l-gvernijiet ta' pajjiżi mill-Afrika mill-Afrika mm, tal eh, mill-qarn tal-Afrika minn l-Afrika tal-Vant Tkellimna dwar l-iżvilupp, il-progress, il-traffikar tal-bnedmin, iġda kontra ta' dawn it-traffikanti. U ftaħna din it-tri li tiġi żviluppata fil-ġejjeni. U mhix ma t biss il-kontroll tal-frontieri, għax qed nitkellmu dwar approċ globali. Jiena nixtieq insemmi hawnhekk żewġ elementi importanti. L-ewwel nett kwalinkwa ipotesi ta' xogħol fil-proċess ta' Kartum qed isemmi li kull ma ħajsir ħajsir fuq livell volontarju kwalinkwa xogħol ħajsir ifisser illi ħajkun hemm organizzazzjonijiet multilaterali internazzjonali u il rispett eh, għad-drittijiet tal-bniedem huwa il-bażi ta' kollox. Fuq dak irridu nibnu, il-bażi hija rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Il-frontiera timplika il-suġġett tal-Frontex u l-kustonijiet illi intom semmejtuli illi jiena ħan irrispondi fuq livell ġenerali għax ħafna mistoqsijiet kienu konċentrati fuq dan is-suġġett. Jien personalment mort f'Hanger ta' Lampedusa biex nara il-katavri eh, tal- eh, dawn il-persuni ġo dawn il-boros u rajt waħda minn dawn il-boros mm, om btarbija maħħa. U mm, aħna ġarrejna fuq spallejna il-responsabilta ta' azzjoni minnajr ma' għadna nistennaw il-ħattijħor intervjeni. Jina għu nefżan il kasset nisam l-Italja, eġifiri Din l-operazzjoni um, e, eh, switinna 9 miljoni kull xar damet meta d-dejatna xil xar. U um, b'kollox għamet 114 um, miljon. Salvajna mijiet ta' eluf ta' ħajjiet, pero mux koll il-ħajjiet kollha salvajna. Għax skont il-kalkoli tagħna e, kien hemm 499 eh, katavru, persuna li mietet tiġifiri, u iktar minn 1500 huma maħsuba ma illi huma mitlufa dan skont ma qalulna dawk li salvaw dawn iċ-ċifri ovvjament mhumiex preċiżi għax aħna serraħna fuq dak li rrakkontawlna minn irnexxielu jibqa' ħaj. Iġifieri aħna e, salvajna ħajjiet fil-mare nostrum e, il-drittijiet fundamentali e, hija importanti ħafna E, din laqda ta' stati illi saret fl-Europa permezz ta' Schengen ħit il-frontieri interni. U um, u tikkontrolla il-frontieri il, il, um, il, um, esterni. Il-passat u il-futur ġaluna nħarsu lejn frontiri oħra tal-Europa u għalhekk eh, l-investiment fil-rigward tal frontiri huwa importanti. Il-lajnuna fuq il-bahar, salvataġġ fuq il-bahar, mhijiex ġejja mill-Frontex imma mill-liġi tal-bahar mill-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem ħadd ma jista' jgħidilna illi eh, nistgħu nagħmlu li aħna ma nirrispondux għal sejħa ta' għajnuna fuq il-baħar il-ġijiet tal-baħar li jippreċedi kwalunkwa jippreċedu kwalinkwa regola oħra il-regoli um, eh, il-liġi marittima li edha nizla fil-ġijiet internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali. Iġifieri, Eh, li semmuni il-30 mil mm, eh, bħala il mm, eh, distanza meta jkun hemm sejħa ħadd ma jista' jalaq widneħalija. U minn meta nalqet il-Mare Nostrum u kien hemm perjodu ta' phasing out, Eh, u meta il-bastimenti marru lejn il-frontiera Mela, ġifini minn meta bdiet l-operazzjoni Tritoni? U minn meta speċat l-oħra kienu 3626 il-ħajiet li aħna salvajna minħabba sejkiet li sarunna, din hija l-verità ħadd ma jista' joqgħod iserraħ biss fuq il-kliem. Kollox jgħad bil-miktub, eh, kollox fejn eh, eh, miktub mill-aġenziji fejn hemm it-trasparenza. Jiġifieri aħna m'għandniex qegħdin nilagħbu bil-kliem f'dan ir-rigward. Tkellimt dwar l-istrateġija fil-pajjiżi Afrikani. Tkellimt sissa fuq is-suġġett tal-baħar, issa nitkellem fuq l-Ewropa Hawnhekk għandna l-problema ta' resettlement li jisemma minn xi ħadd huwa suġġett e, sensitiv ħafna u ipoġġi dim l-Ewropa l-isfida tal-responsabilità u s-solidarjetà f'daqqa żewġ pilastri illi huma marbuta ma' xulxin u wieħed mingħajr l ma jistax iżomm l-affarijiet flimkien. Dinja, dan huwa suġġett li l-kol irridu inħabtu wiċċna miegħu biex nidġildu kontra dawn it-tip ta' vjaġġi makabri eh, u dawn it-traffikanti tal-bniedem li ġalu il-dak li jkun iħallas il-biljett biex imur lejn l-Ewropa u jitlob l-azil. Hemmhekk iridu nwaqfu it-traffiku inxeklu milli dawn il-qattila, dawn it-traffikanti ibiħu dawn il-biljetti u, u fl-Afrika biss nistgħu nagħmlu għadin Emmek l-ewwel parti biss tal-biċċa xogħol, it-tieni parti isseħħ jekk l-Ewropa tkun kapaċi turi solidarjetà u responsabilità. Din is-sfida illi eh, daħal fija li l-parlament il-gvernijiet eh, differenti u il-kunsel, ġifiri l-istituzzjonijiet kollha Ewropej f'din il-loba. Eh, dan il-ballun deċisif illi ħajin tlab f'din is-sistema komuni ta' azil Ewropea. Ija eh, eh, xi ħaġa delikata kif qalet eh, hemm suġġett ieħor delikat kif qalet is-Sinjura Kinniċi. Il-tfal minuri il minoren li ma jkunux akkompanjati il-Kunsilet jaħdem fuq approċ li um, jagħmel aktar espliċita dak li hemm tiġa fis-sentenza tal-qorti u anke fil-proposta tal-Kummissjoni. Hemm bżonn niftakru fil-sentenza tal-qorti il-ċe 148/48 u il-presidenza il lesta illi eh, eh, taħdem għal eh, rapporter Wilstrim biex ikun hemm aktar informazzjoni fuq l-approċ tal-Kunsill għax il-Kunsill qed jispera illi jkun possibbli illi wi li nibdew it-trilogi mal-Parlament biex nilħu ftehim biex nigarantixxu il-ħarsin ta' dawn il-minoren li ma jkunux akkompanjati u dan f'kull ċirkostanza possibbli. Issa għal dik li hija il-kwistjoni li tresqet minnaħa tal-President dwar il-PNR u dwar il-Qorti ta' Ġustizzja, il-Kunsil u il-pożizzjoni propju tal-Kunsil anka fl-aħħar Kunsil rajna li hemm deċiżjoni, qed nistennew deċiżjoni u li l-Kunsil ma jistax ikollu approċ ibes wis. Anzi, reġa semma il-rida li nikoperaw kemm jista' jkun mal-Parlament Ewropew biex nidentifikaw kompromess li tinsewx huwa kompromess ta' dan il-moment storiku tagħna. Jiġifieri kompromess dwar il-punt ta' bilanċ bejn il-libertà ta' ċirkolazzjoni, il-privatezza u s-sigurtà dawn huma ċertu valuri li kull wieħed għandu importanza tiegħu u hemm bżonn irresquhom lejn xulxin. Ġifieri l-isfida li qed jiffaċċjaw il-gvernijiet il-parlamenti llum il-ġurnata mhux biss mhux li nażlu valur u fil-waqt li nafġu ieħor, imma eh, narfu li l-valuri huma kollha importanti u ma jistgħux wieħed jiġi favorita skaputu ta' ieħor. Issa, dwar il-kwistjoni tal-Libja li tqajmet anka mill-Onorevoli Fontana, jena nixtieq nikkonferma l-fatt li l-Libja trid tibqa' priorità tal-komunità internazzjonali. U hija il-konferma tal-fatt li ma jistax ikun hemm approċ minnaħa tal-Ministri tal-Intern jekk ma jkunx hemm strateġija li tkun integrata mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Onorevoli Coelho għal li nataw l-presidenza taljana. U fuq Schengen nixtieq ngħid li dokument li ġie approvat mill-Kunsill jaraf li llum dejja fażi u irridu nitalmu mill-esperjenzi ta' qabel sabiex Schengen ikun dejjem aktar effiċenti meta mqabbel mal-bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Dan għaliex m'għandniex ninsew iż-żoni eh, ta' del u nagħtu każ biss dawk fejn id-dawl. Saqsejtuni wkoll dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni illegali mill-kollega Dalli. Dan huwa suġġett ċentrali għaliex b'mod parallel mal-ġlieda kontra l-flussi illegali u irregolari tal-immigranti u b'mod parallel mal-ġlieda kontra it-traffikanti tal-bnedmin, hemm bżonn li aħna nifokaw ukoll fuq il-flussi legali, il-flussi tal-immigrazzjoni legali. Aħna minnija fil-presidenza tagħna bċertu qatti u deċiżjonijiet u fl-opinjoni tagħna din hija biċċa xogħol li il-presidenza tal latvija issa ħatwettaq b'attenzjoni kbira x fil-fatt diġa ħabret dan e, e meta spiegat il programm ta' ħidma tagħha e, meta kienet qed tieħu fidea il-presidenza bażikament wara l-aħħar kunsill. Jiena naħseb li użajt l-10 minuti li tajtuni niskuża ruħi jekk forsi tlift xi sfumatura ta' xi mistoqsija u jew forsi ma tħallx biżejjed fid-dettall imma wara li rajt il-noti tiegħi naħseb li weġibt kollox. Grazzi ħafna. Anzi, jekk hemm xi ħaġa nieqsa, eh, jekk hemm xi ħaġa forsi ma wiġibx, jiena lest li nagħtikom il-dettalji u aktar informazzjoni bil-miktub ukoll. Grazzi ħafna. Jiddispjaċini fil-fatt li rridu nispiċċaw. Aħna diġà użajna iktar ħin mill-li fil-fatt għandna kienet kien program ta' presidenza ambizjuż ħafna, illum tajtna perspettiva ġenerali verament dettaljata, jekk hemm xi mistoqsijiet addizzjonali inti għadek disponibbli ħad kompli bil-ħidma tiegħek, iżda ovvjament il-presidenza issa ħatgħaddi fidejn il-presidenza tal-Latvja dan mill-ewwel ta' Jannar. Din hija l-aħħar laqgħa tal-Kumitat ta' din is-sena Għalek nishtiq nirringrazzjakom il-koll, nishtiq nirringrazzja l-segretarjat għal-ħidma koll l-interpreti għajt il-president, iżda ovvjament il-membri, l-staff, l-assistenti, nishtiq nawguralkom il-koll il-militit tajjeb nittama li tkunu tistaw t-rilassaw fit-tmim ta' din is-sena u niltaqgħu s-sena d-dieħla.